Good morning, colleagues. Um, we're going to make a start. Thank you for those of you who, as usual, have come on time. Our usual uh, colleagues who... Kollegi. Time. Thank you. Nirringrazzjakom il-dejjem Pedro Filhin. ħin U nistgħu nibdew. Din l-aħħar ġurnata tal-Kumitat ta' qabel is-sajf dibattitu konġunt fuq il-kondizzjonijiet ta' tħulu residenza ta' ċittadini ta' pajzi terzi għal xogħol eh, ta' ħellitolgin. Dik li najdu la blue card. Kollegi, fis-7 ta' Ġunju il-Kummissjoni publikat il-proposta għal revizjoni ta' din il-direttiva Blue Card. U l-proposta ġiet akkompanjata b'evalwazzjoni ta' impatt u anki sira u pjantazzjoni fuq l-integrazzjoni ta' dawn il-ċittadini U mbagħad f'April fil-libe kena diskussjoni mal-Kummissjoni għabbażi tal-komunikazzjoni uh, towards a common Europe reform of the common European asylum system. Fil-laqa tal-15 ta' ġunju, il professor Ivan Martin mill-Migration Policy Center e prezenta studju Exploring New Avenues for Legislation for Labour Migration to the European Union il ġi kommissjonat mill-Dipartiment tal-Policy eh, eh, mitlub mill-Kumitat tagħna. Intkom tiftakru ir-rapport Mezzola Kienge illi fissa għal rabtiet bejn l-migrazzjoni ekonomika legali u aspetti oħrajn tal-migrazzjoni u l-azil. Mod partikolari approċċ olistiku għal migrazzjoni li inkludi anki eh, tri legali għal dawn il-migranti. Il-Kummissjoni illum edha unek biex tippreżenta l-proposta ta' revizjoni tal-Blue Card u dokument ta' ħidma an economic take on the refugee crisis. Żewġ dokumenti se jiġu diskussi fl-imkien. L-ewwel senati il-mikrofonu li Leven Brewers għal biex jiprezenta l-proposta tal-Blue Card, li l Mr. Antoine Savary biex jiprezenta id-dokument ta' ħidma. Mela, sur Brewers l-ewwel wieħed biex hija l-proposta ta' revizjoni tal-Blue Card. <coughs> Mela, il-mikrofonu fidek. Grazzi, President. Membri, onorevoli. Jiena se nippreżenta l-karatteristiċi principali tal-proposta mbagħad il-kollega se ti tippreżenta <coughs> il-dokumenti l-oħra. Aħna nifmu l-komitat jishtiq jiddiskuti l-affarijiet fl-imkien imma nixtieq ngħid li iż-żewġ dokumenti ġew adottati fis-7 ta' Ġunju flimkien. Anki jekk ġew approvati flimkien huma inizjattivi differenti. Kien hemm ukoll eh, evalwazzjoni ta' impatt u qed tagħti stampa ġenerali tal-għażliet ta' policy. Il-għan tal-preżentazzjoni Eh, hawnhekk mhux ta' nidħol fil-evalwazzjoni kollha, ma biex ngħid illi eh, il-blue card u anki l-skemi ta' migrazzjoni nazzjonali eh, mhumiex qegħdin jaħdmu kif suppost. Meta nqablu il-bżonnijiet ta' ħiliet oljien il-performance tal-Europea mhijiex suffiċenti biex biex timla l-bżonnijiet. U dan għet iwaqqaf il kompetitività tal-kumpaniji. U għal raġuni il-Komissjoni għamlet proposta ambizjuża biex tagħmel revamp ta' direttiva biex ittejjeb mhux biss tal-istrument imma anki il-sistema eh, kollu kemmu tal-immigrazzjoni biex l-Unjoni Ewropea mbagħad ikun tkun ikolla l-istrumenti kollha l-isfidi il-karatteristiċi principali tal-proposta senajt fuqom issa. U sen igwidalkom flan komplessiv. Id-driddiet, l-ambitu, l-proċedura u anki aspetti ta' intra EU mobilta. <coughs> Irridu namlu eh, dell-iskema E, tajba għall-Unjoni Ewropea kollha u biex l-Unjoni Ewropea tkun viżibbli għal persuni bħiliet. <clears throat> Irridu nimmaġinaw kif tiġi konsiderata mill-Ċina, mill-Awstralja, mill-pajjiżi oħra mill-Asja fid-dinja. Il-Kommissjoni qed tipproponi approċċi iktar armonizzati, efficienti u sempliċi <clears throat> biex jattira dawn il-ħaddiema u tnaqqas il-burokrazija u ta' iktar ċarezza. U l-kondizjonijiet u proċeduri drittijiet iktar armonizzati u inqas hemm lok għal biex ikollhom implementazzjoni differenti nazzjonali. <clears throat> Il-blue card revizjonata hija aktar attraenti għal persuni li għandhom ħiliet orlijin, il tagħti blue card, EU blue card wahda, u l-istati membri ridu joħorġu dawn il-blue cards ġodda. Dana mux biss biex neġildu kontra l-inefficienti, l-inefficienzi tal- tal-iskema, imma għaliex ukoll mhux dejjem hemm emżon il-inżommu il-proposti tal- eh, tal-istati membri. U issa naslu għal kondizjoni ta' missjoni. L-applikanti ridu Eh, jissodisfaw biex ikun jistaw jikwalifikaw għal dawn il-blue cards. It-tlet kondizjoniet huma li kollhom kontrat validu ta' għal-inqas sena, prova <clears throat> ta' eh, ħiliet kwalifikazzjonijiet professjonali <clears throat> u salarju ta' tal-anqas darba u nofs tal-medja fl-istat membru. U il- E, e, id-dewmin e, minimu u ta' sitt xhur. Il-threshold attwali ta' salarju mhuwiex realistiku u li jeskludi ħafna applikanti ma jirreflettix ir-realtà ta' swieq. U ma jippermettix li kunem differenzi nazzjonali u dana dinja raġuni li għalija ma kienx suċċess. Allora il-revizjoni eh, kena namlu għal Għal daqstant et nofru hawnhekk <clears throat> range ta' threshold ta' bejn darba u darba u nofs. Barra minnek hemm iktar possibilità għal ħaddima anki għal fil- threshold ta' salarju iktar baxx. Biex bekk nifaċilitaw it-tħul ta' dak l ħaddima li huma neċessarji. Anki l-ekwivalenza hija importanti biex nkunu nistgħu nadattaw għar-realtà tal-lum fejn il mini ħaddem għandu bżonn persuna bħiliet partikolari u anki esperjenza huwa importanti illi però dan il-blue card ikun għal persuni bħili toljien. Fl-istess ħin, L-istati membri jizammew u koll iktar flessibilità biex jadattaw l-iskema għal bżonnijiet u prioritajiet tagħhom. Hemm iktar armonizzazzjoni, però l-istati membri kun jistgħu jikkalibraw jadattaw l-iskema għal thresholds ta' salarju eh, li għandhom jitħlu fir-range fl-istess ħin iridu jagħmlu anki listi eh, fejn l-istati membri jiddeċidu li tapplika livell ta' salarju iktar baxx. <clears throat> U mbagħad hemm it-tests ta' suq ta' xogħol eh, jibqgħu possibbli, però fejn ikun hemm eh, problemi u anki l-Istati membri jżommu l-prorogativa li jiddefinixxu kemm ħaddiema iridu jieħdu minn barra. Mela l-ambitu. <clears throat> l-ambitu tal-proposta qed jiġi estis biex inkludi anki <clears throat> dawk illi qed jibbenefikaw mill-protezzjoni internazzjonali u diġà residenti fl-Istati membri. Dawn il-persuni diġà għandhom dritt skont l-aki tal-azil, pero se tu għom aċess għal blue cards. U dan għajfisser li jekk il-beneficjarju jisib eh, jisib xol tajjeb, jista eh, jista jbiddel jihu blue card. <coughs> Lebda dritt ma musejġi affettwat. Eh, barra minnek anki il-membri tal-familja għandhom il-possibilità japplikaw għal blue card jekk jisodisaw l-kondizjoniet u attualment id-drittijiet tagħhom jiġu mid-drittijiet ta' ċaqliq ħielas tal-membru tal-familja. Ma jistawx jkollhom residenza u laqas jistaw jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor mingħajr ma jkollhom magħhom il-membru tal-ċittadin Ewropew li hu membru tal-familja tagħhom. <clears throat> U dan jwassalni għal drittijiet li kif imbidlu fil-proposta. ċertezza ta' residenza u' għafattur importanti ta' attrattiva. Wara ħames snin ta' residenza kumulata hija neċessarja. Waqt illi barra minn hemm aċċess iktar malajr wara ta' wara tliet snin. Il il-persuni li għandhom blue card se jkollhom aċċess anki għal su iktar wiesa. Il-proċeduri huma komplessi. U il-blue eh, min għandu blue card jiġi marbuta l ħaddem b'mod eċessiv. Barra minn hekk. Dawn il-persuni se jkollhom anki attività eh, jistaw anki jaħdmu bħala self-employed sa' kemm iżommu l-kondizjonijiet. U danna jirregolarizza l-situazzjoni attuali fejn eh, min għandu talent eh, qed jiġi maħnuħ. <clears throat> U jifaċilita anki transizjoni lejn situazzjoni ta' imprenditorija. Il-proposta mbagħad fl-aħħar tippermetti li l-istat il-membri tal-familja jistaw morru mal-ċittadin minar immediatament. Attualment kif inija situazzjoni jistaw jistennew sa' sitt Anki l-aċċess suq ta' xol jiġi ċarat, hemm il-membri tal-familja jista' jkollhom anki ħiliet, <clears throat> ikunu jistaw anki jista' jkollhom aċċess għal livelli kollha ta' impik. U fl-aħħar il-proċeduri. <clears throat> għal negozi illi jimpiegaw il-persuni minn barra mill-Europa. U anke hawnhekk hawn ħafna bidliet. Il-regola ġenerali m'għadix illi l-applikazzjonijiet huma possibbli minn barra mit-territorju. Barra minn hekk l-applikazzjonijiet huma permessi anki jekk il-persuna hija preżenti legalment fit-territorju. <clears throat> Il-żminijiet ta' proċessar Eh, u mux iktar minn 60 ġurnata u għam iktar flessibilità għal rikonoximent tal-ħiliet. U fl-aħħar, meta wieħed is l-esperjenzi pożittivi tal-istati membri, hemm anki skema ta' trusted employers. <clears throat> Min iħaddem jista' japplika għal status biex ikollu ħaddiema ikun jista jirrekluta ħaddiem aktar malajr. Umbat mobilta mobilità intra EU u dinja waħda mill-karatteristiċi l-iktar attrattivi il-possibilità li wieħed jista' jivvjaġġa u jċaqla fl-Unjoni Ewropea u f'su intern hemm bżonn anki li wieħed ikun jista' jċaqla il-ħaddiema tiegħu stess u dawn il-persuni li għandhom il-blu card ikunu jistaw eh, ikunu membri tal-suq eh, tal-xol. Il-proposta infatti ti introduċi iktar kjarifika fuq il-business eh, trips, din hija zona griża. Il-proposta hija biex tarmonizza d-definizzjoni ta' short-term business trips biex tiffaċilita dan għal min għandu blu kardu jiċċaraw xinu permess. Il-proposta u koll, skont il-proposta u aktar fas li jmur stat membru ieħor japplika blu kardu mek. <clears throat> Illi wieħed imur f'stat membru ieħor huwa permess wara eh, wara 12 xar. <clears throat> Eh, per eżempju laqasem laqasem iktar bżon il wieħed jippreżenta ċertifikati għax daw diġà ġew kontrollati fl-ewwel stat membru. Però it-thresholds nazzjonali għad iridu jiġu sodisfatti biex wieħed ikun jista' jipproteġġi is-swieq tal-xogħol lokali. Konklużjoni, il-blue card ġdida saret iktar flessibbli u inklużiva. U għanda vantaġġi u proċeduri iktar ta' malajr. Il-proposta edha t-introduċi profil eh, iktar eh, ta' ħilitolijin u se permetti l-Unjoni Ewropea t-kompeti eh, iktar mod iktar <clears throat> ġust. Thank you very much. Um... So that was the uh, presentation on the blue card. So now we have uh, the presentation. Grazie ta' din il-prezentazzjoni. Issa naddu għal prezentazzjoni. Grazie President u grazie tal-li stedetna biex niprezentaw dan il-dokumenti. Jena nisħa li dan il-dokumentu ektar marbut mal-pjan fuq l-integrazzjoni kif ġi prezentata għal-Kumitat xiftit ftit ġimatilu u proposta tal-blu card kif għadu kif ippreżenta l-kollega. Għandi xie punti eh, x'nixtieq nitkellem fuqom. Kif intkom tafu li jessa għanna ħafna nis li jitolbu l azili li għet eh, li għet qed eh, qed il-wis għal ċerti pajizi u importanti fuq livell tal-Kummissjoni li wieħed ikun jista' jiġbor data affidabli fuq dan il-fenomena billi konna ċifri biex ikonna dibattitu ta' policy tajba. Il-Kommissjoni Ewropea eh, prezentat eh, simulazzjoni fuq il-impatt possibbli anki fiskali u soċjali. U dana tkompla oh, U l-Komissjoni dal-aħħar e publikat dokumenta ħidma f'Ġunju bħala parti mill-pjantazzjoni tal-integrazzjoni tal-ċittadini ta' pajjiżi terzi li ġi adottat ukoll fis-7 ta' Ġunju. F'dan id-dokument xanna meta nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt makroekonomiku a bażi ta' assunzjonijiet tekniċi nixtiequ ngħidu li dawn huma skont Eh, l-istituzzjonijiet finanzjarji internazjonali li għamlu eżerċizzju simili. U mumiex eh, previżjonijiet uffiċjali tal-Kummissjoni, speċjalment fuq il-numru ta' applikanti ta' azil li daħlu li se jidħlu fl-Unjoni Ewropea f'din is-sena f'sena d-dieħla. Il-ċifra tal-Kummissjoni hija ta' 2.5 miljuni f'dawn is-sentej. <clears throat> allora, xanna għawnek. Dan, f'din iċ-ċifra ta' żewġ miljuni u nofs għal periodu 2015-2017 l-impatt huwa paragonat ma' xenarju baseline li huwa sena xenarju ta' migrazzjoni normali li kellna qabel din il-kriżi. ċoe l-ċifri li kellna fl-2014. U meta nqablu din is-sitwazzjoni ma' din bżida ta' 2 miljoni u nofs f'dawn is-sentej ta' bejn 2015 u 2017, ir-riżultat f'żida ta' GDP huwa illi se jkonna 0.2 fil-mija żida. Uh, u l-effett huwa uh, imħabba li se jkun hemm spiża aktar olja pubblika. Umbat fuq minnaħa tal-impigi, il-impigi totali fl-ekonomija se jizdidu anki uh, eh, 0.2 sa 0.3 fil-mija meta għamma l xenarju baseline. bat għanna dan se jiddependi anki mill-ħiliet ta' rifugġati eh, illi illi se jkunu jidru fuq is-suq ta' xogħol. U anki fuq il-fatt illi il-maġġoranza huma ta' ħiliet baxxi. Iridu nikkonsidraw din analiżi il-fatt illi l-istati membri ġew affettwati b'mod differenti biss din is-sitwazzjoni. Anki għax il-migrazzjoni kienet differenti, per eżempju Svezja u Ġermanja kienu inqas affettwati. U anki l-impatt ekonomiku um, minn stat membru u li se jkun differenti u kol, Per eżempju, l-impatt ekonomiku fil-Germania eh, kien ta' 0.4 sa 0.8 fil iktar u l-qat zdit minn 0.5 sa 0.9 sal-2017. Naturalment, jiddependi anki mill-assunzjonijiet li għamilna fuq l-skill sets jena dana ġej anki minn spiża pubblika iktar olja, però qed nikkonsidraw anki l-kapaċità ta' rifuġjati li jintegraw malajr fis-suq tax-xogħol. U naturalment dan jiddependi fuq kemm eh, fuq l-età tagħhom eh, x'ħiliet għandhom fil-pożizzjoni ċiklika u anki eh, il-politika ta' integrazzjoni kif qed taħdem fil-post. Per eżempju, huwa ċar il-fluss reċenti eh, fi ħafna zaza, ħafna iktar mill-popolazzjoni fil-pajjiżi li jirċevu dawn ir-rifuġati. Per eżempju, 70% fl-2015 kienu ta' bejn 18 eh, u 64 sena u dan għablu għamma 62% tal-popolazzjoni nativa tal-Unjoni Ewropea. Il-rifuġati jekk jiġu integrati bisħieħ jistaw e, e, e, situazzjoni ekonomika u anki fiskali. Dak li waċar u illi il-migranti se għatu e, kontribuzzjoni eh, pozitiva fil-żmien, fil, fil-medda ta' żmien eh, medja. Grazie. Grazie ħafna. Issa senati na intervenzjoni asira mill-Ivana eh, mill-Home Affairs Unit tal-Presidenza Slovakka Ivana Baċtikova. Grazie tal-li tajtni il-mikrofonu fisem il-presidenza nishtiq najt li fil- migrazzjoni legali, il-blue cards hija waħda mill-prioritajiet tagħna <clears throat> illi ġid deċiża mill-gvern Slovak fl-aħħar ta' Ġunju. L-ambizzjoni hija li nimxu manajr biex naslu għall-approċċ ġenerali parzjali fil-Kunsil fl-aħħar ta' Deċembru, qabel l-aħħar ta' Deċembru. U aħna għandna laqat ta' jumejn Għada u pitada se nkomplu l-ewwel qari ta' dan la bozz u nibdew bl-artikolu 5. Anke jekk hemm ċerti dispożizzjonijiet li huma aktar diffiċli li naslu għal kunsens, imma jiena naħseb li sejr nexxinna nimxu. Jiena nħares l qudiem li jkun hemm operazzjoni mal-Parlament Ewropew, grazzi. Grazie. Issa nistaw nibdew diskussjoni mal-membri. U etnara li għaw xiftit ftit mill-shadows. Pal rapporter ta' revizjoni tal-Blue Card nishti nintroduċi xie aspetti mill-punto di vista tal-membri. L-għonnet biex nindika illi se jkun hemm laqa ta' shadows għada, u jena nħarġ u din biex naħdem maħħom fuq ir-revizjoni tal-Blue Card. Nishtiq namer xiftit eh, kummenti qabel ma nati l-mikrofonu l-kollegi fuq il-direttiva tal-Blue Card u l-aspetti l-oħra. L-ewwel punt huwa il-Parlament u l-Komitat Liber Eh, eh, Meċi fil-kustjoni tal-migrazzjoni legali b'attenzjoni kbira, mit-trattat tal-Lisbona aħna għanna kompetenza fil-migrazzjoni legali u aħna esplorajna dan il-qasam b'mod attent ħafna u għanna il-ħaddima il staġjonali per eżempju u hemm situazzjonijiet pjuttost diffiċli fl-Unjoni Ewropea kollha wkoll u aħna ħriġna anke ċerti liġijiet tajbin ħafna fuq l-istudenti u l-ċerkaturi u issa għedin namlu revizjoni ta' liġi illi mhix qed taħdem tajjeb biżejjed fuq il-blue card u direttiva tal-blue card li kienet infasla biex tiżgura illi l-Unjoni Ewropea eh, tirċevi eh, migranti bħilitoljin u li dawn il-migranti ikollhom aċċess ċira għal su ta' xogħol ta' ħilitoljin u li kunem beneficju reċiproku minn żewġ naħat. Dana fil-kuntest ta' eh, su globali li fih il-migrazzjoni hija realtà ħafna aspetti però tal-blue card ma kienux qed jaħdmu. Allura edin nidħlu f'dan il-qasam tal-migrazzjoni legali eh, b'attenzjoni rajna l aspett wieħed ma kienx qed jaħdem. U jina nilqa dak li għalu fuq revizjoni tal-direttiva biex nizguraw li tkun iktar flessibli u iktar inklużiva u li jkun fiha l-elementi ġodda fiha u il-ħsibiet tiegħi fuq ir-reviżjoni huma fuq l-isfond ta' ta' rapport mezzola Kienge illi referew ukoll għal kif aħna namlu ġestjoni tal-migrazzjoni biex niżguraw illi il-blue card tkun waħda mill-mezzi li bihom aħna għanna toro legali illi issir ġestjoni tagħhom mod attent u dana inqisuh mod attent nati eżempju, per eżempju, fir revizjonijiet nitkellmu fuq l-applikazzjoni rigoruża tal-trattament eh, ugwali u salarju ugwali billi billi ninżlu taħt thresholds nazjonali u dana automatikament appoġġa il-migranti fis-suq ta' xogħol Dawn huma prinċipi importanti u anki per eżempju fuq il-titjib tal kondizjoni ta' missjoni. U nilqa anki dawn il- Eh, elementi ġodda ta' mobilta intra-EU u dawn qed jagħtu iktar possibilità għal dawn il-ħaddiema. Barra minn hekk għandna nagħtu iktar opportunitajiet ta' residenza permanenti biex bekk ikun nistgħu nattiraw iktar ħaddiema eh, lejn zoni fejn hemm bżonnhom. Il-semplifikazzjoni anki u għappas tajjeb il-qoddim biex nkun nistgħu innaqsu iż-żmien eh, Eh, biex nifacilitaw anki il-rikonoximent tal-ħiliet barranin. U l intajbu eh, drittijiet ta' min għandu l-blue card. U għawnek sel aħna s-saniħdu pass il-qoddim ambizjus biex eh, biex nindirizzaw l-sfidi demografiċi li għanna fl-Unjoni Ewropea. Għal da stantina nilqa ħafna minn dawn il-elementi illi waslu lejn eh, eh, revizjoni iktar flessibli u inklużiva u protettiva. Eh, u issa nidħlu f'dettal ma' shadow reporter. Ħadd ma jiddubita li dawn il-proposti tal-migrazzjoni huma sensitivi ħafna għal daqstant nilqa' il kummenti inizjali tar shadows u bla dubju se jkonna iktar mbagħad diskussjoni għallaqa ma' shadow reporter żgħada. Kien hemm qed nara li hemm kollegi li talbu jitkellmu wkoll u nixtieq nibda il-dibattitu billi nagħti il-mikrofonu Natalie Griesbeck. Grazzi, President. Eżis kollegi, malaj malaj fil-fatt eh, kif eh, għal Claude il-grupp tana u koll huwa kontent bil-prezentazzjoni ta' din il-riforma illi eh, tider illi se tkun riforma ambizjuża minn dak li smajna dal-lodu u aħna kontenti illi dan it-test qed jiġi propost għaliex inna snin nitolbuh dan ħassejna li kien urġenti illi nimxu il-qoddim anki jekk eh, daw hemm eh, elementi politiċi illi minn natura tagħhom stess eh, huma sensittivi f'mumenti ta' kalma ħseb wara meta l-affarijiet ikunu imqalqlin kif inhu propju iż-żmien li qed ngħixu fih bħalissa għalhekk hemm bżonn ta' politika li tkun verament effiċjenti f'termini ta' l-inklużjoni u immigrazzjoni legali imma anki lilin minn dan iż-żewġ aspetti Jina rrit nisħaq u kol fuq xie zewċ punti li diġa eh, semmew imma illi se naħdmu fuqhom ukoll ma' Klodu Shadow Rapporteurs. L-ewwel ħaġa ta' natura ġenerali huwa li huwa importanti illi permezz ta' din ir-reviżjoni tat-test naslu biex ikonna eh, riforma mux ta' nofskedda imma li tkun kuraġuża u ambizjuża għaliex eh, inna zmin issa wara snin ta' negozjati li kunu waslu għal vot li il-test pratikament jerġa eh, jibqa kif kien. Għallek din il-riforma titkun riforma ġenwina li kon li twassalna għal um, test sot fuq il-blue card. U jina waqt xol se ninsisti li mhux ikonna linja waħda imma li ma jkonniex 27 jew 28 eh, proċedura differenti u tafu fejn qed ngħid 27 jew 28 nippruvaw illi kemm jista' jkun ikonna armonizzazzjoni tal-ispazju Ewropew sabiex l-affarijiet jimxu sew u sabiex nevitaw illi kull stat membru jagħmel eh, l-affarijiet kif jidirlu fil-kantuniera tiegħu kif jiġri ta' spiss hawnhekk It-tielet element kif għadu kif semma Klodu kol huwa importanti ħafna li l-elementi ta' flessibilità li proponiet il-Kommissjoni Ewropea li prezentatinna eh, lilhom dal-għodu ikunu ta' natura li faċilitaw li din il-flessibilità twassal sabiex l-affarijiet jingħadu b'mod ċar li l-persuni li jixtiequ jibdew din il-proċedura u anki li ċittadini Ewropej l-bżonni li dawn jifmu kif jaħdmu l-affarijiet u kif eh, jaħdem l-ispazju Ewropew tagħna sabiex aħna ma nkunux eh, kontinent ta' nies anzjani biss u minn irrid jidħol kif jagħmel dan. U jiena naħseb, darbaq serala, Sir President, naħseb illi uh, forsi nsabdu u portal Ewropew Eh, li eh, jati l-informazzjoni kollha permezz ta' eh, sistema tajba u ċara dwar il-bżonnijiet u ta' xogħol u l-offerti ta' xogħol u jiena nilqa il-proposta tal-Kummissjoni li qalet li tittoħloq dan il-sit fuq l-internet biex nala Nista' ngħid illi naħseb illi dan huwa test interessanti ħafna illi sejjer xinna nispjegaw sew lil ċittadini Ewropej eh, għaliex il-ċifri tal-Eurostat fuq l-applikazzjoni ta' testa qabel huma negattivi ħafna ftit pajjiżi użaw il-mekanizmu li kellna qabel għalhekk hija ħaġa tajba li għandna din l opportunità li nirreveduh dan it-test. Grazie. Thank you very much. I should have said, of course. Grazie, ħafna. Shows. Imisni għat illi Iva din eh, dan il-test ma tantx intuża u ehm, il-sistema ma kienieċ tajba fil-fat. Il-kellim li jmiss, God il-Valero. Grazzi ħafna, jena nishti nibda billi najt illi um, ħafna elementi pozittivi f'din il-proposta. Imma dak illi jiena ma nistax nifhem u e, e, ma nistax ma stajċ nifimma dil-ħaġa mill-bidunet li għanna direttiva li titkellem biss dwar migranti b'livell u li taħiliet u mux fuq l-immigranti b'mod ġenerali. Eh, mill-perspettiva tagħna fl-Iżvezja l-affarijiet se jikkomplikaw ruhom jekk uh, eh, narmonizzawhom għaliex aħna għandna leġislazzjoni dwar l-immigrazzjoni għal finijiet ta' xogħol li tkopri l kulħadd nies bħiliet għoljin u anki dawk binqas ħiliet. U l-proċedura hija l-istess, issa permezz ta' din id-direttiva se jkun hemm ħafna iktar burokrazija u l-affarijiet sejrin mill-ħażin għall-ar. Fil-fatt, se jkun iktar faċli għal nies li ma tantx għandhom kwalifiki biex japplikaw biex jiġu jaħdmu fl-Iżvezja minn nies illi huma li għandhom ħiliet ola jekk aħna narmonizzaw il-regoli. Din il-problema li nara mill-perspettiva tal-Iżvezja naħseb illi għandna bżonn ta' kalani legali kemm għaż-żewġ tipi ta' migranti dawk pilitoljen u dawk binqas ħiliet. Jien naħseb fuq dan għandna nifokaw fil-futur għandna nwessaw il-leġislazzjoni biex inkopru nafru aktar gruppi. Grazzi. Iva, din mhix tweġiba sħiħa għal eh, mistoqsija tiegħek, imma fil-bidu li bdejna niddiskutu il-Blue Card kienet pala par, tamel parti minn pakket ma' direttiva dwar il-ħaddima staġjonali. Alla volja il-direttiva fuq il-ħaddima staġjonali kienet eh, direttiva ta' protezzjoni u mux direttiva dwar salarji baxxi, ma dana kien oriġinarjament pakket. Iva, naf. E, imma hemm ħaddim oħrajn li mhumiex staġjonali. Iva, għandek punt, naqbel miegħek. Grazzi, e, l-Onorevoli Spinelli. Grazzi ħafna, President, jena xtaqt Nirringrazzja l-Kommissjoni tal-spiegazzjoni li tatna tal-emendi li se jisiru fil-direttiva ġew ħafna, proposti ħafna emendi, ħafna bidliet li huma interessanti ħafna lix kif għal Klodu ma iktar inklusivi u flessibli għamnek qed naħseb dwar facilitazzjoni għall-aċċess għal permess tal-wieħed jgħix fil-pajjiż għal dawk il-persuni li diġà jgawdu bil-protezzjoni internazzjonali sabiex ikun jistgħu jiksbu il-blue card u anke faċilitazzjoni fuq ir-rikonċiljazzjoni tal-familji, ir-riunifikazzjoni tal-familji. Fil-nota ta' spiega ta' direttiva rajt li fil-Kummissjoni intom kontu kontemplajtu l-possibilità li tamlu il-Blue Card aċċessibbli anki għal migranti illi mumiex ehm, li mandomx kwalifiki u l-jien u manki għal dak li jitolbu l-azil jina naħseb li kien ikun pozittiv ħafna li kieku inkludejna dawn il-kategoriji fil-ambitu tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva. Issa dwar il-persuni li ma jkunux ingħataw il-protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni imma li jkunu irċevew offerta ta' xogħol f'xi wieħed mill-istati membri naħseb illi nistaw u koll kontemplaw li noffru eh, permessi li jqodu fil-pajzi li ċittadini ta' pajzi terzi kif qed jiġri per eżempju bħalissa fl-Svezja. xi ftit ġematilu hawnhekk f'dan il-kumitat smajna anzi ġie prezentat studju interessanti ferm tal-Direttora Ġenerali tal-Politika Interna tal-Parlament fejn eh, spiegawna kif hemm nuqqas qawwi ta' ħaddiema fl-Ewropa b'mod partikolari fil-setturi illi għandhom bżon ta' ħaddiema illi mandomx kwalifiki oljien u l-istatistika u ċifri u ma' oljien ħafna u dana huwa marbut mal-krizi demografika li xem eh, tipi ta' xogħol eh, illi l-anzjani fl-Ewropa ma' kapaċi jagħmluhom għom eh, u memx bizzejed zazah biex jimlew il-postijiet battala li qed iħallu il-persuni anzjani għalhekk il-mistoqsija li nixtieq nagħmel il-Kummissjoni għadin din kif fl-aħħar mill-aħħar iddeċidejtu li teskludu il dawk li jitolbu l-azil u il-ħaddiema li m'għandhomx livello li ta' kwalifiki mill-ambitu ta' direttiva. Grazzi. Thank you, Barbara. And uh, obviously this is a, a, a big question for the Shadows meeting tomorrow, the whole question of school. Mela, għada niddiskutu fi waqt il-laqa ta' Shadow Rapporters il-kwistjoni tal-ambitu ta' direttiva. Eh, L-Onorevoli Agea. Iva, grazzi ħafna, President. Jena eh, għamil parti mill-Komitat eh, Empl u eh, analizzajna dan it-test u iħassibni mux ftit imħasba mod partikolari dwar in-nuqqas totali ta' koordinament fuq livell Ewropew tal-politiki tax xogħol u l kundizzjonijiet tax xogħol li b'xi mod jew ieħor jagħmlu possibbli biex aħna nimplementaw din id-direttiva. Għaliex, għaliex eh, llum fl-Ewropa qed nitkellmu mhux biss dwar dumping soċjali fl-Ewropa imma kompetizzjoni żlejali u kondizjonijiet ta' xogħol u kondizjonijiet għal ħaddiema li huma differenti ħafna u frammentati ħafna fl-Unjoni Ewropea. Issa meta aħna niddeċidu illi ndaħlu fil-suq ta' xogħol tagħna il-persuni li għandhom dritt għal Blue Card. x'se tkun l-għażla li se jagħmlu dawn il-persuni? Min se lil min se jitolbu li jitħlu jaħdmu hemmhekk lil dawk l-istati li joffru kondizzjonijiet mhux biss ta' salarju fav iktar favorevoli imma anke kondizzjonijiet soċjali hemm pajjiżi Ewropej fejn il-trattament soċjali huwa inklusiv ħafna u oħrajn fejn il kondizjonijiet soċjali huma fermar. Għalhekk f'kondizjoni ta' frammentazzjoni sħiħa se nkomplu nżidu il-divergenzi il il u il-dumping soċjali għalhekk peress li konna qed nitkellmu dwar il-klawżoli anti-dumping, eh, forsi tista' tajli fejn qegħdin dawn għax jiena m'għandunajx bihom. Mbagħad ħaġa oħra li hija problema kbira għall-Italja hija il-rikonoxximent tal-kwalifiki. Illum fl-Italja hemm għandna diffikultà kbira biex nirrikonoxxu il-kwalifiki ta' ħaddiema illi jiġru għandna minn stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea u anki il-possibilità li nirrikonoxxu jiġu rikonoxxuti kwalifiki ta' ħaddiema taljani bnadi oħra f'pajjiżi oħrajn. Ġifieri din ukoll hija diffikultà mhux indifferenti. Hemm problema kbira illi fil-Kumitat Empl qed niffaċċaw li hija il-, il, il ehm, ir-reviżjoni tad direttiva tal-seconded u uh, uh, workers din hija xi ħaġa illi rridu nżommuha f'moħħna u nanalizzawha għaliex hawnhekk isna bħalli kieku uh, din um, ma uh, dawn huma affarijiet li din id-direttiva titrattom b'attenzjoni kbira li xinkella l-problema se tmur għall-ar. Umbat ħagħa oħra wkoll Jiena naqbel meta nitkellmu dwar il-valutazzjoni ta' dawk li jistgħu jkunu l-kondizzjonijiet tal-istati membri, ġifiri u kemm joffru il-blue card. Illum l-Ewropa nitkellmu dwar il-brain drain, nies li qed jaħarbu mill-pajjiżi tagħna u jmorru fil-pajjiżi tal-tramuntana tal-Ewropa. tal tramontana tal europa tal tramuntana tal ewropa Jiġifieri din ukoll hija xi ħaġa li rridu nagħtu li għaliex eh, nitkellmu dwar 50.000 elf eh, Grek u Grega illi telqu mill-Greċja għalhekk naħseb li hemm bżonn li jkun hemm trattament indaqs suq ta' xogħol inklusiv eh, mezzi legali ta' aċċess u importanti ħafna però ix-xogħol irid isir bir-reqqa għaliex inkella is-sitwazzjoni li diġà hija diffiċli se nagħmluha qar f'ċerti stati membri għaliex ċerti stati membri propju ma jifilħux iktar. Grazzi. Thank you very much. Uh... Si, l-Onorevoli Sipple. Grazzi ħafna, Sur President, jina nishtiq illi nifoka fuq tlet toqsma nsaqsi l-Kummissjoni u anka l-Presidenza tal-Kunsel dwar dawn it-tlet punti. Jekk fimt sew allura lan tal kartal blu ħatkun illi mhux il-kundizzjonijiet kollha tax-xogħol ħajkunu armonizzati iżda li l-aċċess għas-suq tax-xogħol għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi ħajkun armonizzat ħalli l-kundizzjonijiet ta' aċċess ikunu l-istess għal kulħadd. Ġifieri dan ifisser illi l-kundizzjonijiet li għandna bħalissa nazzjonali ħajkunu mibdula bir-regoli u kundizzjonijiet Ewropej dan huwa lan tal-Presidenza u tal-Unjoni Ewropea U apparti minn hekk jiena fimt ukoll illi il-limitu ta' tħul illi rrid jintlaħaq minnaħa tal-ħaddiema sabiex fil-fatt ikollhom aċċess għas-suq jitbaxxa iktar. Għal raġuni jiena nixtieq insaqsi bliema kondizzjonijiet konkreti aħna nistgħu niggarantixxu illi dan l-istrument mhumiex ħajwassal għal dumping f'dak li għandu x'jaqsam benefiċċji soċjali. Kif nistgħu niggarantixxu lin-nies irrelevanti minn fejn jiddeċidu li jmorru jekux fil Spanja jekkux fil-Ġermanja jinkella band oħra u mhix ħajgawdu mill-istess kundizzjonijiet tax-xogħol pagi. Dina xi ħaġa importanti ħafna, speċjalment minħabba l-fatt li l-perjodu ta' żmien il matulu jrid tkun hemm eh, tul tal-kuntratt ġifieri qegħdin ngħidu li issa għandu jkun minimu ta' sitt xhur. Iżda dan ifisser li jista' jkun hemm kumpanija li toħroġ kuntratti osra pagi verament baxxi ħalli bekk jużaw lil dawn il-ħaddiema pereżempju għal sitt xhur f'sat membru partikolari mbagħad iċaqluhom f'pajjiżi differenti. Aħna kif nistgħu naraw illi nevitaw li hemm il-social dumping, kif ukoll anka dumping f'dak li xaqsam mal-pagi. Il-kollegi wkoll tkellmu fuq il-fatt li l-karta l-blu tkun biss valida għal dawk li għandhom ħafna kwalifiki, iżda allura kif ikonna interpretazzjoni armonizzata u komuni fuq eh, il-kwalifiki dan jista biss ikun kwalifika mill-università, per eżempju mill-iskejjeri u nkella ta' tip ieħor. Din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba għalli għall-istess xogħol f'ċertu stati membri għandek bżonn li jkollok ċertifikat ta' università xi digri ġifieri jew nkella fejn aħna fil-Ġermanja għanna eh, sistema edukattiva fuq żewġ livelli differenti u forsi huma rikjesti u aċċettati ċertifikati differenti. Allura jiena nixtieq insaqsikom Dan jista' ikun pereżempju persuna li hija ħarġa fuq livell vakazzjonali kas li kollha aċċess ukoll għal dawn it-tip ta' xogħlijiet jew bil-forsi tkun ħarġet mill-università. Id-definizzjoni ta' x'inhuma x'nqisu bħala kwalifiki jien hija definizzjoni importanti ħafna. Issa Cecilia Wikstrom. Grazzi ħafna, Sur President. Meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni llum il-ġurnata, nitkellmu normalment kważi esklusivament dwar l-immigrazzjoni għall-azil. Imma rridu niftakru illi l-immigrazzjoni tikkonsisti fl-immigrazzjoni legali u anki l-azil mill-banda l-oħra, għalhekk issa fl-Ewropa irridu namlu l-Ewropa iktar attrajenti insaħħu l-kompetittività tagħna. Għalhekk din hija verament riforma li għandna bżonna. Għalix qasbu per eżempju il-Green Card kolħat sema bija anki fil kontinentana nafu illi eh, hija uh, xi ħaġa attrajenti fl-Istati Uniti imma naħseb kważi ħadd ma jaf illi fl-Ewropa għanna xaħġa ekwivalenti. Din il-blue card kella tkun l-ekwivalenti tal-green card. Għalek ma nix ikun legalisti zzejiet, għanna nkunu flessibli u namlu din il-blue card xaħġa attrajenti. Mux biss l nis li għandhom kwalifiki jien imma anki dawk li għandhom inqas kwalifiki. Niftakar illi fir-Renju Unit wassanni eh, xofir ta' taxi Anzi, fil fl-Istati Uniti il-taxi driver għalli illi il-green card rebbaħa blotterija u kien kontent sejtir għallek il-blue card għanna eh, nitkelmu dwarra palli kiku pala xaħġa attraenti xaħġa pozittiva u tajba li tħajjar in-nies li jiksbuha sabiex nħajru n-nies jiġu fl-Ewropa inkella se jiġri Eh, eh, se nkunu kontinent b'nies ħafna nies anzjani u eventwalment kontinent illi jiċkien ta' kuljum u jina irrit nisħa fuq il-direttiva dwar l-studenti u il-riċerkaturi din għamlet bidla enormi fil-fat. U wissa wasal il-pass li mis li hija din direttiva tal-Blue u jiena għandi livelloli ta' stennija li di darba se, se namlu l-affarijiet kif supposta li xlaħar darba marna xinix namlu għek. U irridu verament naħdmu biex din tkun direttiva attrajenti li n-nies faċilment issiru jafu fuqa, tħajjarhom u japplikaw għaliha. Jiġifieri jiena nawgura kull suċċess il ta kollha li qegħdin jaħdmu fuq dan id-dossier ta' importanza tant kbira. Grazzi ħafna Cecilia u eh, aħna sen segwu ħafna mill- uh, mill-elementi li segwejtu intom fid-direttiva dwar l-istudenti u r-riċerkaturi per dawk il-punti li semmejtu fuq il-social dumping u min għandu access għaswi tana. Irridu noqdu attenti b'dawn l-affarijiet eh, għalli eh, juħolqu tħassib imma inti ħdimt fuqhom fi trilogi u fl-qat oħrajn frabta ma dak il-leġizlazzjoni li kontu għedin taħdmu fuq dak iż-żmien li u xilkom fil-fatt. Mela, jekk ma uħat iktar illi jixti jitkellem, se nitlob l kummissjoni biex fil-qosor twieġeb il-mistoqsijiet illi sarula kien hemm xi mistoqsi. Ah, skużani, skużani kollegi, le, skużani ma rajtkomx. L-ewwel Cecil, u mbagħad il-kellim ta' wara. Grazie, io prima di tutto volevo anche ringraziare. Grazie ħafna l-ewwel jina xtaqt li ningrazzjakom tal-prezentajtu din id-direttiva minħabba illi qiegħda tirrifletti parti minn dak illi aħna konna fassalna you know, u sinjura Mezzola fil-rapport tagħna. Ftit mill-affarijiet diġà semmew fil-fatt minnaħa jiena naqbel ma dak il-qalet Birgit anka dwar dak li semmiet meta tkellmet fuq il-kwalifiki għoljien illi fil-fat jistaw ivarjaw fil-definizjoni bejn stat membru ieħor jekk forsi għanna lista illi tista twassal definizjoni armonizzata tal-kwalifiki għoljien. Nishtiq li forsi nitlob ta' xej kjerifika l-Kummissjoni fuq il-kriterji ta' aċċess refute jew revoka qed ngħidu hawnhekk l-istati membri jistgħu jaċċettaw anzi jistgħu tal talbiet mid ċittadini ta' pajjiżi terzi illi forsi jistgħu jkunu nies illi jistgħu jippreżentaw tadita għas-sigurtà pubblika jew inkella għas-sanità pubblika. Jiena din ma fimtix forsi tistgħu tispjegaw ili. Um, Mrs. Mussolini, please. Grazzi ħafna Sinra Mussolini, kjoġbok. Grazzi ħafna. Sur President, jiena xtaqt illi tiċċaraw li daqsxejn l-orjentazzjoni tal-Presidenza dwar dan ir-rapport minħabba illi aħna qegħdin nipproponu liġi delikata ħafna li mbagħad irridu nispjegaw liċ ċittadini Ewropej f'din is-sitwazzjoni daqsxejn diffiċli ninsabu għaddejja għaddejjin minna bħalissa u aħna naħsbu li fċertu stati membri naħsbu illi il-nisa, fl-eżempju fl-Italja, speċjalment meta ikunu nisa tqal, jew kollom it-tfal jistgħu jitkeċċew mix-xogħol minkejja li dan huwa reat u jiena tagħhom biss nofs il-paga jew nkella ikun impost fuqhom illi jaħdmu part-time ħalli jħassuhom dejjem inqas sakemm ikun jistgħu jkeċċuhom jiġifieri aħna nixtiequ nispjegaw li dawk in-nies li ħajkollhom il-karta l-blu u jkun qed jirċievu paga minima illi ħatkun iktar għolja minn ta' ħafna nisa Ewropej ħajkollhom iktar garanziji permezz tal-karta l-blu ġifieri dan u l-iktar punt importanti aħna qegħdin nispjegaw xi ħaġa li hija diffiċli ħafna tispjega ġifieri li n-nisa Taljani anka huma għandhom ikollhom il-karta l-blu minħabba li jkollhom ħafna iktar garanziji għal mqablin ma' refuġjati. Grazzi. Right, um, I'm going to uh, ask the Commission to Grazzi ħansa sir kommissjoni sabiex twieġeb dawn il-mistoqsijiet ta' natura specifika illi forsi kienu mresqin um, li għadna kif smajna mill-membri kjoġbuk. Grazzi għafna ta' dawn il-kummenti u tal-mistoqsijiet li aħna verament kontenti li smajnjom dawn il-mistoqsijiet u l-estil nikoperaw ma'kom iktar fil-ġejjieni fuq din proposta u sabiex il mġib xiftit minn mistoqsijiet u tħassib minn ħatakom kien hemm insemma il-Portal Ewropew għal-postijiet tax-xogħol għal-vacancies aħna naħsbu wkoll li xiftit anzi fil-proposta aħna riġna b'sitta l-internet, ħalli bekk ikun iktar possibbli illi kollok aċċess l-informazzjoni fuq s sistema tal-Kartel Blu. Bħalissa ħanibqgħu naġġornaw dan is-sit il-paġna tal-internet. Issa fuq il-mistoqsija dwar l-Iżvezja aħna nafu li l-Iżvezja għandha sistema partikolari ta' immigrazzjoni fis-suq tax-xogħol huma xtaqgħu li jagħmlu trasposizzjoni wkoll ta' direttiva li għanna bħalissa u aħna qed naħdmu mal-kollegi fl-Iżvezja għalina naraw kif tista' din id-direttiva tista' tkun trasposta bl-aħjar mod. Iżda din l-iskema mhix maħsuba bilsa stat membru wieħed, iżda l-istati membri kollha. U din raġuni aħna naħsbu li importanti illi dawn il-karatteristiċi ta' ħiliet u tal-skills fil-fatt irridu nindirizzaw, irridu aħna fil-fatt diġa qabbelna il sistemi differenti tal-istati membri u anke tal-pajjiżi terzi ħalli naraw kif blistamu kif aħna nistgħu naraw illi nindirizzaw il-problemi li hemm f'ċertu każijiet aħna għandna skemi iktar speċifiċi u aħna naħsbu illi jekk ikonna skema li tkun ġenerali biex ħatkun daqsxejn diffiċli ġifieri aħna nixtiequ illi ngħidu li fil-proposta li għandna bħalissa is-sistema tal-karta blu qed tkun ħafna iktar inklusiva, ġifieri ħajkun hemm ħafna nies li ħajkunu jistgħu japplikaw għaliha. U dan jwieġib ukoll anka għat ħassib ta' għalfejn punti oħrajn mhumiex qed ikunu inklużi. Fil-fatt din hija msemmija fil-memorandum ta' spjegazzjoni minħabba li dan qiegħed jiġbu l-punti ewlenin tal-evalwazzjoni tal-impatt fejn aħna analizzajna il-possibiltajiet kollha li huma possibbli u fit-teorija aħna fil-karta l-blu konna qegħdin analizzaw ħafna din il-possibilità u aħna konkludejna illi skema aktar preċiża għandna bżonna u nixtiequ nisqu wkoll fuq il-fatt illi diġà għandna ħafna skemi illi japplikaw u anka il-permess waħdini japplika fuq kull livell u apparti minn hekk għal dawk li għadin ifittxu l-azil jina naf li di ma kienieċ ikkonsidrata bħala xi ħaġa xira aħna fil-fatt ikkonsidrajna l-vantaġġi u żvantaġġi tal-inklużjoni ta' dan iżda aħna sibna li forsi dawn ma kienx lan ta' din il-proposta u allura sibna illi anka l-beneficjari dan jista' joffrilhom valur miżjud jekk dan ikun inklużi fil-sistema tal-karta l-blu u għal dawk li fitxu l-azil, situazzjoni ta' xejn diffiċli ek ma nkludejnijomx. Issa fuq il mobilta fl-Unjoni Ewropea u riski ta' dumping soċjali, eccetera, dak li semmew minnkom ukoll, aħna daħna ċertu salvagwardji fil-sistema tal-karta l-blu ta' bħalissa, u aħna saħħaħnijom daqxejn iktar. Għanna limitu illi għandu jkun ir-rispettat bil-garanziji ħalli bekk ikonna ċertu minimu li jista' jkun offrut lil dawn in-nies iżda fl-istess ħin il-ftehim kollettiv għandu jkun irrispettat. Illi ħalli bekk aħna nkun nistgħu niggarantixxu li maħniex qegħdin Mis natu svantaġġ lil ħaddiema lokali, apparti minn hekk Aħna provajna diffaċilitaw s-sistema kemm jista' jkun iżal arfien tal-ħiliet din tibqa' kompetenza tal-Istat membru. Iżda jiena naħseb li fil-fatt għandna nkun iktar flessibbli u anke għal professjonijiet li mhumiex irregolati ma nsibx li dejjem huwa possibbli li konna evalwazzjoni Iżda dan jista' jvarja minn stat membru għal ieħor u naħseb li stati membri jridu jisibu l-aħjar mod ta' kif jaħdmu fuq din il-ħaġa. U fil-fatt aħna qegħdin nipproponu mhux biss ikollna il-kwalifiki formali illi joddu minħabba li aħna naħsbu li fis-suq tax-xogħol kultant ikollok bżonn ta' ħaddiema illi ma jkollux dokument jew ċertifikat minn istituzzjoni akademika, iżda jkollu bżonn iktar esperjenza, ġifiri aħna qegħdin nippruvaw impoġġu fuq l-istess livell l-esperjenza professjonali li trid tinaraf mill-istati membri iżda trid tkun evalwata u nsibu l-ekwivalenti f'dak li għandu x'jaqsam kwalifiki. Jiena fil-fatt din hija nista' ngħidlkom din xi ħaġa li introduċejnija. Issa aħna għandna dispożizzjonijiet l-introduċejnijom pal dak li għandhom ma l ordi pubbliku u s-sigurta anka dwar is-set autonoma tal-qrati. Aħna semmejna wkoll dawn il-kontratti li jkunu kontratti osra ta' setxur, xhur pereżempju. Aħna minn 12 xahar ġibnihom kontratti ta' sitt xhur bħala minimu minħabba li din hija realtà li għadin naraw fis-suq tax-xogħol hemm ħafna mill ċittadini li qegħdin jiġu fil-fatt tal-kontratti ta' sitt jekk aħna ħanżommu l-livell minimu għal 12 xahar dawn in-nies ħajkunu esklużi mis-suq tax-xogħol u sabiex aħna naraw li dawn in-nies ukoll bil-kontratti iktar qosra jkun jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-kontratti ridna bil forsi innaqsu dan il-level minimu. Naturalment dejjem hemm ċertu riskju meta jkun hemm eh, personal tiddaħa fil-pajjiż dejjem għandek iktar riskju meta taħdem li xaħat minn barra, għad raġuni kontrat tiqsar jista' jippermetti li l-persuna tingħata opportunità għal perjodu qasir ta' żmien. Umbagħad ikun Eh, jista' jittawli l kontrat jekk din il-persuna taħdem tajjeb pereżempju. Iżda mhux possibbli illi fil-fatt inti tkun tista' tiċċar minn pajjiż għal ieħor minħabba li inti jrid ikollok l-ewwel kontratt għal 12 xar biex tkun tista' tmur f'pajjiż ieħor. Jena naħseb li din hija parti importanti minn dawn dispozizjonijiet dispożizzjonijiet u naħseb li hemm biżejjed salvagwardji inklużi u nittama illi u Eġibt il-maġġoranza tal-mistoqsijiet U anka fuq il-limiti minimi tal-pagi jena naħseb illi dinja kondizjoni ta' tħul mish qed nimplementaw aħna livelli illi applikaw għal pagi dinja xi ħaġa illi naturalment dejjem ħad tkun brispett tal-ftehim kollettiv u tal-liġijiet tas-suq tax-xogħol li hemm fil-pajjiż fil-livell nazzjonali. U aħna rajna li ħafna nies li jixtiequ japplikaw ma setawx minħabba li l-livell huwa li Iżda l-istati membri xorta waħda jistgħu ibidlu dan il-livell meta jixtiequ ġifieri ma jistgħu jiddeċidu għabbażi ta' din l-istruttura meta u kif u l-aħjar illi jistabilixxu dan il-limitu. il limitu tal-pagi, iżda din hija xi ħaġa importanti ħafna. U ma nasibx li din ħadd poġġi fi żvantaġġ il-pagi nazzjonali fuq livell nazzjonali minħabba li dejjem ikunu kalkulati fuq livell li huwa xira. Iva, mela dwar il-Presidenza Slovakka aħna Skużawni, pero ħajkunna naġru dan xejn ħabba li għatfadlna ċertu punti li rridu niddiskutu. Għanna l-Ministru Slovak li jiġi għawek u jkun prezenti mana fil-11. Għalikom li tixtuq forsi saqsu xie mistoqsi direttament. Issa, aħna għanna punti li rridu niddiskutu fl-10 kwart, ġifiri il-prezentazzjoni fuq deċiżjoni ta' implementazzjoni illi tista' twassal għal deċiżjoni li tapprova konklużjoni min-naħa tal-Europol dwar il-ftehim ta' kooperazzjoni strateġika bejn Ministru tas Sigurtà Pubblika tal-Repubblika taċ-Ċina u l-Europol. Dan huwa punt dwar kooperazzjoni strateġika ma' ċina nixtieq nfakkar l kollegi illi dan huwa ftehim propost illi huwa strateġiku ġifieri mhux ħajjippermetti li jkun hemm skambju ta' data personali. Li nixtieq nfakkar kollegi l-Parlament ħajkun konsultat minnaħa tal-Kunsill u huwa mitlub li jagħti l-opinjoni tiegħu f'temp ta' erba' xhur. Illum aħna ħan nisimgħu minnaħa tal-Presidenza u fil-fatt ħajkun l-ewwel okkażjoni li jkollna diskussjoni. Issa nistieden li surreni Baranza biex jitkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, eżis membru onorevoli tal- Kumitat Liben, nixtieq ningrazzjakom tal-li titun l-opportunità li nippreżentalkom dan il-ftehim ta' kooperazzjoni ta' bejn l-Ewropol u ċina F'dan iż-żmien diffiċli u importanti li aħna jkollna relazzjoni professjonali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi u ċ-Ċina u wieħed mill-imsieba strateġiċi. F'dan il-kuntest, dan huwa mhux l-ewwel ftehim ta' dan it-tip, intom tafu l-proċedura kifini. Din il-proċedura ki hija l-istess bħal mantużat ukoll anke qabel. Il-Kunsill għandu japprova deċiżjoni ta' implementazzjoni li jippermetti li l-Europol li jiffirma il-ftejjim wara konsultazzjoni mal parlament Ewropew u mbagħad il-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol. U wara li jkun irċieva l-opinjoni ta' tnejn li huma. Issa dwar il-ftejim maċ-Ċina jiena nisħaq fuq il-fatt illi dan huwa ftehim ta' natura strateġika li mhux ħajippermetti li jkun hemm skambju tal-ebda tgħida personali. Dan il-ftehim ħajippermetti biss illi jkun hemm skambju ta' informazzjoni strateġika operattiva. Fil-fatt allura m'hemmx implikazzjoni ta' eh, protezzjoni ta' informazzjoni. Li firmar ta' dan il-ftehim ħajkun parti minn ftejim iktar ġenerali fuq ġiper kriminalità, il-traffikar illegali fuq tal-bnedmin, il-kummerċ tal-armi, tan-nar, drogi, ħasil ta' flus, terrorizmu, dawn huma kollha punti ta' priorità li qegħdin jitniżlu f'dan il-ftehim strateġiku. Issa, minħabba l-impatt qawwi ħafna tal-kriminalità organizzata minnaħa ta' ċina u l impat li tikollu fuq eh, l-Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u għed mill-imsiħba l-iktar illi li jinteressaw l-Ewropa sabiex ikollhom ftehim magħhom. Aħna nafu li hemm ċertu oqsma ta' kriminalità li jinteressaw ħafna l-Ewropa bħal drogi, traffikar tal-bnedmin, immigrazzjoni legali, ksur ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali, ċiber kriminalità, ħasil ta' flus. U frodi. Aħna nixtiequ nispjegawkom eżattament kif dan il-ftehim jista' jagħtikom valur miżjud. Nitolbok sabx titkellem fil-qosor. Fil-qosor iva naħseb li id-drogi traffikar fil-bnedmin u l-immigrazzjoni legali huma punt importanti minħabba li ċ-Ċina huwa pajjiż ta' riġini importanti u anke ta' transitu. Qiegħed jipprova sabiex ċina da tipprova sabiex ikun hemm iktar armonizzazzjoni. U anka il-falsifikar il-proprietà intellettuali, il-korruzzjoni kif il-qasam tal-isport, u anka fil- fl-imħatri li jisiru fil-qasam tal-isport, gruppi ta' kriminalità organizzata, u aħna qegħdin naraw illi miċ edin ikunu kommessi l-ikbar numru ta' reati kriminali, dak li għandu xaqsa ma' ċiber kriminalità. U anka ħasil ta' flus. U anka dwar l-investigazzjoni ta' ħassil ta' flus dinja xi ħaġa li ta' priorita'. Minħabba dawn l-aspetti, il-Presidenza taqbel ħafna ma l-evalvazzjoni tal-Europol il-possibilità li aħna nistabilixxu relazzjoni ta' kooperazzjoni mal autoritajt tal-infurzar tal-liġi permessa dan ftehim strateġiku jista' jagħti valur bizjut. Li kontribuxxi għax-xogħol tal-Europol filan illi Jajnu l-Istati membri dwar il-prevenzjoni u ġita kontra finanzjar ta' terrorizmu. L-Istati membri kollha jappoġġaw dan il ftejim grazzi ħafna. Skużani li għagġiltek. Għan nitkellem fil-qosor minħabba l-kollega tiegħi, Slovak diġà tkellem fuq l-aspetti l-iktar importanti. L-Ewropol ikun kuntent ħafna li kieku intom tistgħu tiffirmaw dan tistgħu tappoġġaw li aħna niffirmaw dan il-ftehim u aħna naħsbu illi fil-fatt hemm ċertu kwistjonijiet ta' natura operattiva li huma importanti ħafna u nitolbu konsa biex intom tuna l-permess li Eh, għal dan il ftajim Mela, is-sur eh, Batten issa li jixtieq jitkellem kjoċbok. Grazzi ħafna iva l-Europol għandhom ikunu għandhom tkun l autorita fej tinġabar l-informazzjoni ta' intelligenza, relazzjoni mal-ċina li l-jednes fil-fat li tikolla relazzjoni mal-kriminalità organizzata, ma tistax inti tifrit il-kriminalità organizzata ċiniża mal-Partit Komunist ċiniż. Naħseb li fil-fatt mhux biss aħna din nitkellmu fuq relazzjoni strateġika mal-gangsters politiċi, iżda qed titkellem fuq pajjiż li mod sistemiku qegħdin joqtlu mijiet ta' eluf ta' nies sabiex ikunu jistgħu jiffinanzjaw industrija ta' trapjant tal-organi u din kienet xi ħaġa li diskutejnija fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet fejn hemm madwar wieħed punt ħames miljun persuna li kienu arrestati fuq kawżi li mhumiex relevanti u kienu qegħdin jinqatlu mill-gvern Ċiniż sabiex ikunu jistgħu jagħmlu iktar minn din l-industrija ta' trappjant tal-organi. Li kieku jkollok eh, fil fad din ir-relazzjoni strateġika ma' ċina nistan qabbina ma' relazzjoni strateġika ma' nazisti fi żmien li t gwerra dinija. Ma nafx hekk forsi jixtieq xi wieġeb il-kollega mbagħad nikkonkludi iva. Hemm ħafna salvagwardji ħalli li dan l-aspett li għadu kemm semma l-kollega. Aħna palma qal kollega Slovak rridu nisħu fuq il-fatt li mhux ħajkun hemm skambju informazzjoni personali, ġifieri mhux ħajkun hemm informazzjoni fuq in-nies. in nies fuq bażi individwali, iżda din hija xi ħaġa li tista' tkun sivja ħafna anke f'dak li għandu x'jaqsam l-analiżi tekna, ġifieri xorta waħda jkun ftehim tajjeb. Uh, okay, so this point was discussed yesterday in court. Dan il-punt ġi diskuss il-bieraħ fil-laqgħa tal-koordinaturi. U se si ssiddi proċedura semplifikata. Grazzi kollegi. Issa nimxu għal-vot u namlu pawza għasira kem nor niċċekja li kulħadd għandu l-karta tal-voti, jekk ma tkomx għajdurna, nipawza, nieqfu għal-minuta. Thank you. Okay, colleagues, if everyone is ready, we'll... Kollegi, kitkom lest jistan għaddu għal-vot. Kulħat lest? Mela, għanna il dokument ta' vjaġġar Ewropew għal-ritorn tal-ċittadini ta' pajizi terzi li edinaw legalment. Il-rapporter Giussi Hala Aho il-vot huwa fuq test il-liġi maqbul waqt trialogi informali. Il-vot nominali, il-vot il-votazzjoni miftuħa. Our point of order. Il-karta tiegħi ġejja. Jiena qed nivvota kontra. Il-votazzjoni għadha miftuħa? tista' tista' sempliċement turi bidejk. Nieħdu nota tal-votazzjoni tiegħek. Votazzjoni magħluqa. Mela għaddiet 42 favur, 5 kontra, żewġ astensjonijiet. Punt 14. E, mizuri e, għal biex namlu mizuri provizori fil-protezzjoni internazjonali għal beneficju tal-Italja u tal-Greċa. U li rigwarda anki l kompozizjoni tal team tal-negozjar. F'Marzu il-Komissjoni e, prezentat proposta biex tagħmel emenda ta' deċizjoni tal konsil biex ikunem 45,000 post dedikata rilokazzjoni ta' dak li qed jiffiċċju l-azil mill-Italja u l-Greċja. Ir-rapporter ippreżenta la bozz ta' rapport flibe fis-26 ta' Mejju, l-ewwel skadenza kienet ta' 10 ta' Ġunju. U mat kien hemm skadenza oħra l-emendi ta' 6 ta' Lulju u l-membri setgħu jesprimu ruħhom fuq il-proposta tal-Kunsill biex idħul fis-seħ jiġi qabel għall-ewwel ta' Mejju tal-2016 wara żewġ skadenzi u e, wara l-inkludejna l-emendi kollha e, e, ġew irċevuti 73 emendi. Ir-rapporter tixtieq titkellem le grazzi mela nistgħu ngħaddu għal votazzjoni. U nixtieq ngħid ukoll illi żewġ emendi ġew irtirati 69 u 49. U issa nistgħu nivvotaw. Mela, għanna l net l-emenda 27. Votazzjoni miftuħa. Ma ddiċ. nivvotaw issan blok fuq l-emendi fuq il-bazi legali, votazzjoni miftuħa. Et nivvotaw għan blok fuq l-emendi fuq il-bazi legali. Il-votazzjoni għada miftuħa, Kulħat vota il-votazzjoni maluqa ma' d-dieċ. Point of order, sur Alla aħo, grazzi. Għaw mux qed taħdem il-makkina uh, tal-voti għonek, ma nistax nivota kontra, tħallini nivota favur biss. Nihdu nota, se najduħ fil-minuti da. Kollegi, l-emenda 64 L-ewwel parti, l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa ma' diċ. It-tieni parti, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa Ma għaddiċ. Emenda 22, votazzjoni biftuħa. Votazzjoni marruqa għaddiċ. Vot għan blok fuq l-emenda biex in nikanċellaw l-emenda numru 1. L-artiklu numru 1. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa, għaddit. Emenda Tminja u sittin, votazzjoni miftuħa. Skużawni kollegi jina għadżbal, mux ta' nibutaw l-emenda 68, imma se nizvitaw l-emenda 24. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa l-emenda 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Amenda 73, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ. Amenda 26, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda disa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 36, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-premessa tlita emenda tminja. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Abdiet. Emenda 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Abdiet. Emenda 40, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Il-kompromess A. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-kompromess B. Votazzjoni miftuħa. Emenda 11. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Fuq l-emenda 11 li PP għandhom plus 1. Mela nista' irridu jneħu waħda. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess. Emenda 12. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess B il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 51, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Il-kompromess ċe l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Reputazzjoni votazzjoni Għaddit il-kompromess ċiż it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddit. Emenda 53, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma d-dieċ. Emenda 54 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma d-dieċ. Emenda 15 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit il-kompromess de l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 17 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 58, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 59, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 18, votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 61, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa għaddit emenda 19 votazzjoni miftuħa il-votazzjoni marruqa għaddit Kompromess E, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit, kompromess F, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit, issa nieħdu l-aħħar vot, eh, vot eh, nominali, votazzjoni miftuħa,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 Prima qalbi. biex xtaqt najdilkom il-ministri Slovakki se jaslu uh, fil-11 mela namlu pauza ta' nofsija sa' kem jaslu il-ministri Slovakki. Grazie. So colleagues, if you didn't hear that, the Slovak ministers will, will arrive at... kom ma smajtux, il-ministri Slovakki se jaslu fil-11, il-ministri tal-ġustizja tal-affarijiet barranin. Grazie. namlu pawza ta' nofsija. Uh, good afternoon, colleagues. We have Warros nartajef, kollegi, issa għanna punt 17 l-prezentazzjoni tal-prioritajiet tal-presidenza slovakka. Fil-ġustizja u l-affarijiet interni. Għanna e prezentazzjoni minn Lucia Zidatska u Robert Kalinjak Nilqaw it li huma il-Ministru tal-Ġustizzja u eh, Viċi Prim Ministri u anki il-Ministru tal-Affarijiet eh, Interni tal-Repubblika Slovakka. Jiena kontent li jintkom edena għodim il-Komitat. L-organizzazzjoni pratika hija kif se ngħid l se nagħti l-mikrofonu l-Ministri lil tnej li jintkom għal prezentazzjoni ta' xi 10 minuti kull wieħed imbagħad niftaħ id-diskussjoni se nieħu l-ewwel koordinaturi u mbagħad wara il-kollegi li jixtieq jagħmlu mistoqsijiet. Mela, min se jibda l-ewwel bħala Ministru deċidejtu? Mela, l-ewwel Ministru tal-Affarijiet Interni, is-Sur Kalinjak. Gra Grazie President, membri onorevoli tal Parlamento Europeo. il Primo Ministro tana recentemente il Parlamento tkellem fuq il-Parlament Ewropew deskriva l-Unjoni Ewropea bħala proġett straordinarju. Jina naqbel għaliex il-proġett Ewropew il-kontinentana ħarġu minn eh, min eh, zvilupp bax u tagħna dak li għandna llum. Mezzena ilu miljuni ta' persuni kienu qegħdin imutu minn sens f'postijiet madwar Brussell, mhux il-bot minn Brussell fej kien hemm l-linji il-frontieri ma taqasem il-kontrolli tal-frontiera iktar. Dan jfisser il-lum għandna responsabilità kbira għal prezent u għal futur tal-proġett Ewropew. Il-persuni jissa jistaw jiexu u jizvilupaw il talenti taħħom u l-kreatività tagħhom f'kondizzjonijiet illi kulħadd jgħir għalina fuqom. Mux għed nitkellem bis fuq il-prosperità materjali ma anki il paċi u l-libertajiet, garanzija ta' libertà, sikurta' u ġustizja. Is-Slovakkja e daħlet fl-Unjoni Ewropea eh, ftit snin ilu idkom kollu ta' fuq dan aħna kollha kemm aħna niftakru sew kif ħassejna meta Slovakja daħlet fl-Unjoni Ewropea meta neħejna il-kontrolli fil-frontiera ħdejn il-kapital il-belt kapitali tagħna. Dan għax ifisser għalina, ifisser illi il-kisbiet tal-proġett Ewropew oh ma kizbit bar ma ġewx mixej. Din eh, l-area ta' eh, libertà u ġustizja eh, għanna niproteġuha fil-futur. Jena għandi responsabilità kbira u għakin inħossni bħala rappresentant ta' Slovakkja illi għanda l-presidenza f'dawn s-sitxur li ġejjin. Pero Slovakja miex waħeda il-Parlament Ewropew u koll u għam siħeb importanti ħafna għalina. Aħna għanna kompitu masum, għanna setat, flimkien, u aħna għanna kuntatti anki man nis. U jina zgur li sen kun nistaw nużaw dawn l-interessi komuni u l-anijiet biex nkunu nistaw nkattru dejjem iktar il-proġett għana. Onesti nishtiq nizgurakom illi il-Presidenza Slovakka hija tisma l-Parlament, għanda intenzjoni tinfet tiftaħ lejn il-Parlament. Il-kwistjoni tal-migrazzjoni u l-ġlida kontra terrorizmu u ma l-prioritajiet tagħna u se jkollna nittrattaw anki kif se tkun risposta tagħna għal diżastri naturali. Mela l-migrazzjoni ġraw ħafna affarijiet dawn naħar xhur Nixtieni ringrazzja il-Parlament Ewropew. Il-leġislazzjoni ġdida fuq il- eh, fuq il-Gwardji tal-Frontiera u tal-Kosta eh, u jriet li ċittadini l-Unjoni Ewropea tista' terreagġiexi mal-ajr u li teżisti il kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet, il-Kunsil, il-Parlament, il kommissjoni U fl-imkien nistaw namlu dak li huwa neċessarju biex nafaċaw l-sfidi moderni. Il-Gwardja tal-Kosta u tal frontiri hija eżempju ta' da u il-presidenza slovakka ħat prova e, titraduċi din l legislazzjoni fil-prassi biex inkunu nistaw naraw il-frott ta' din il-liġi ktar tard din is-sena. Kwistjoni oħra ħatkun tkun kif se namlu il-ġestjoni tal-migrazzjoni fil-futur. Dina hija ħaġa illi il kommissjoni indikatilna waqt il-kontatti informali fi Bratislava. Huma jitkellmu mill- eh, erba erri, eh, nibdew bil-ritorni li rridu ntejbu dawk li mandomx dritta għal protezzjoni internazjonali rridu jirritornaw pajizom. Umbat it-tini erra hija riammissjoni. Aħna għanna ħafna ftejmiet ta' riammissjoni ma' pajizi terzi, għaxi ikut minnhom għedin jaħdmu sew u għanna bżon nikkooperaw mal-pajizi raba biex Eh, natu ħajja ġdida lil dawn il-ftejmiet biex jaħdmu ħjar. U tielet hija resettlement. Dan huwa l-aħjar mod biex nejnu dawk li għandhom bżonn ta' għajnuna urġenti. Fil-kas ta' resettlements l-istati membri individuali u anke l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi tipprova tgħin il-persuni l-iktar vulnerabbli ċavetta ta' resettlement hija l-aħjar mod. L-istrument ta' resettlement hija eh, l-aħjar mod biex nejnu. U relocations huma l-aħħar rikolokazzjoni huma l-aħħar punt. U dawn jirrigwardaw il-burden sharing bejn l-Unjoni Ewropea u bejn istati membri tal-Unjoni Ewropea. U f'dan il-kontest hemm ir-riforma tas sistema tal-azil. Il-proposti il-ġodda fuq ir-riforma tal-azil se jkollhom li taħ parti importanti tal-ħidma tagħna u fil-kunsill informali ta' Bratislava li għamilna l-ġimgħa li għaddiet, aħna rnexxinna naqblu fuq il-bidu tax xogħlijiet fejn hemm l-ikbar konverġenza, ċo l-implementaw il mizuri għal eh, Gwardja tal-Frontiera u tal-Kosta u li nżidu il-setata ta' jazol, progress fuq l-Eurodac u għanna bżon zmin biex nkunu nistgħu niddiskutu l-regolament ta' Dublin fid-dettall. Il-ċavetta ta' distribuzzjoni kif se jsir id-distribuzzjoni bejn il pajizi differenti għax għandna bżonn noħorġu bi proposti ġodda illi kunu jistaw uh, jaslu għal uh, kompromess u ftejim futur. għalissa memx kompromessu ftejim, aħna naħsbu li nistaw niksbuhom dawn l-elementi, nistaw kollha naqtfu fl-istess direzzjoni biex is solidarieta flessibbli sir realtà billi nqisu anki il karakteristiċi individuali tal-Istati membri u dan nagħmluh b'mod li kullħat ikun jista' juri solidarjetà u bluzu ta' sinerġiji eżistenti biex nirsolvu situazzjoni. L-implementazzjoni tal ftejm bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u koll se tkun ħaġa kruċali. Aħna rajna tnaqis fil-flussi Eh, eh, migratorji mill-Balkani. U dana naturalment ukoll hemm il-kwistjoni tal-liberalizzazzjoni tal-viża. E Ilija kwistjoni importanti ħafna politikament u anki bħala mezz. Ili e għandu xaqsam ħafna mal-politika ta' migrazzjoni. Hemm pajjiżi li qegħdin jippruvaw jadottaw valuri u illi għamlu sforzi gbar ħafna u nishtiqu nibatulom messaċ flim kien mal-Parlament Ewropew biex nuru illi biex najdu messaċ li l-ħidma taħom eh, kienet importanti. Il-pajis eh, ta' oriġini zgura hija anki problema oħra, hemm xi dubbi u rridu anki namlu distinzjoni ehm, ma bejn il-pajizi ta' transitu zgur u pajizi ta' uh, riammissjoni anki din irridu diskutua fil-futur fil-Konsillu ma' u fil-Parlament għax din il-kwestjoni tal-pajizi zguri hija e, bażika għal ehm, ġestjoni tal-migrazzjoni il-kompakt ġodda ta' migrazzjoni ma' pajizi terzi, e, modi ġodda ta' ġestjoni tal-flussi migrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea, anki dan huwa pilastru ieħor importanti tal-ħidma tagħna biex niżguraw li ma nispiċċawx fej nispeċax fej minn fej bdejna, li fej konna stana li għaddit. U nizguraw li nejnu li dawk il-persuni li għandhom bżonn iktar għajnuna. B'dawn il-flussi migratori spess u ma il-persuni vulnerabli dak li għandhom bżonn iktar għajnuna li jibqaw lura u l-beneficjari tal-flussi eh, ta' migrazzjoni ta' massa u ma dawk jista jista jiġri li jkunu dawk li m'għandhomx bżonn għajnuna. proposta intelligenti ta' sistema ta' tħul ħruġ fil kontest anki tal- Eh, gwardji tal-kosta tal-frontiera dawn huma elementi importanti ta' protezzjoni tal-frontiera esterna u għan proposta oħra wkoll li fl-opinjoni tiegħek tkun proposta tajba u li ħad toħroġ fil-futur rib hija sistema ETIAS illi se tagħtina li bija nkunu nistaw jista' jkollna informazzjoni fuq il-persuni li qed jaslu speċjalment eh, minn dawk il-pajjiżi fejn għandna visa waiver għax eh, emżon li konna mezz biex nġbru l-informazzjoni biex nżommu riski eh, taħt kontroll. U riski nżommu fuq livell minimu. Għanda u koll e, e, namlu, nestendu il-zona Schengen biex ninkludu l-Bulgarija u l-Rumanija, xanna problema unek għax il-Greċa hija pjuttost izolata fil-xlok tal-Europa. U din hija diskussjoni teknika eh, anki jekk u wkoll eh, eh, effetti politiċi, però żewġ pajjiżi, Bulgarija u Rumanija, ħadu responsabilità kbira u ħadu għamlu sforzi kbar biex eh, eh, jiproteġu l-frontieri tagħhom esterni. Umbagħad fuq eh, il-ġlieda kontra terrorizmu. Tkellimna ħafna fuq il-skambju ta' informazzjoni. Jiena niftakar fl-2005 Jiena kont eh, fil-laqa tal-Kunsil tal-JHA fejn l-iskambju ta' informazzjoni u l-PNR id-diskutejn jom l-ewwel darba u jiena kontent ħafna issa li l-Parlament issa eh, dawn il-kwistjonijiet eh, eh qed jiddiskutihom u eh, qed jagħtina l-possibilità li nimxu l qoddim fuqhom. Aħna naħsbu illi mux bizzejiet illi aħna nkunu nistaw nirrikostruixxu kif seħ eh, attak terrorista terroristiku ħames tiem wara eh, nidentifikaw il-persuni u nidentifikaw l-armi dawn affarijiet iridu eh, iridu nkunu nistaw nafuhom minn qabel mhux wara il-kommerċ fl-armi u il- il-fat il-wieħed jkollu l-armi miex mandu jaqsam mal-Kumitat Libe, pero najdu biex nikompleta l-informazzjoni nishti u anki din nirsolvu għasal ħar ta' sena. U fl ħar priorita għalina hija il-koordinazzjoni fil-kas ta' dizastri naturali. L-Unjoni Ewropea edda dejjem iktar spess ta' faċċa dizastri naturali mħabba l-tibdil fil-klima u għanna bżon nżidu l-koordinazzjoni, nżidu t-taħriċ, nużaw il-teams eh, eh, ta' risposta internazjonali għad dizastri għax eh, għalissa dak li għet isir issa mux bizzejiet u għanna bżon ta' kooperazzjoni iktar mill-rib ma' DG Eco għanna nkunu f-pozizjoni nejnu l pajiz li għandhom bżon lajnuna. Mux ta' nieħu iktar ħin mm, ta'kom għax nipreferix nisma u bat il-mistoqsijiet. Grazzi, Ministru. Issa għanna il-Lucia Sitnanska, Ministru tal-Ġustizja. 10 minuti. Grazzi ħafna. Wara dak li għal-Ministru kollega, eh, tal-affarijiet interni. Membri onorevoli presidenti, jena sen il-limita ruħi għal l-isfera tal-ġustizja. Dawn l-ħar żminijiet l-Unjoni Ewropea ripetutament kienet vittma ta' te, ta attakki terroristi U fl-Unjoni Ewropea kollha aħna rajna sinjali ta' radikalizzazzjoni li dejjem qed tiżdied. Il-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea rispett ta' dinjità umana, il-libertà, il demokrazija l-istat ta' dritt, rispett għal drittijiet umani, dawn ma kollha kwistjonijiet illi qegħdin jintlaqtu. Jena responsabli anki għal liġi penali, kriminali. U liġi kriminali edha anki eh, et nużaw anki bħala parti me risposta biex namlu eh, difiza, eh, protezzjoni tal-area ta' sikurta ġustizja u libertà fl-Unjoni Ewropea. L-isforzi attualment kontra terrorizmu huma eh, suġġett ta' direttiva proposta kontra terrorizmu u l- il-presidenza slovakka ħat kompli fuq il-xol ta' eccellenti tal-presidenza eh, tal-Olanda u se tipprova eh, tfittex ftejim l-aktar mini possibli waqt il-mandat tagħna. Aħna nilqaw l-adozzjoni tal-rapport tal-Parlament Ewropew eh, fuq id-direttiva u aħna ħarsu u anki lejn il- eh, negozjati interistituzjonali li sej sej konna minna mela un uftitiħor u naħseb illi u eh, fil-14 ta' Lulju il-Presidenza Slovakka tifem il bżon eh, għal eh, biex ikun hemm sensitività fid-direttiva u rrid ikun hemm bilanċ bej drittijiet fundamentali u l-libertajiet minnaħa waħda u e, sforzi effettivi kontra terrorizmu fuq in-naħa l-oħra. Wara kollox terrorizmu huwa e, e, minaccia kontra, kontra l-ħajja tagħna u s-sikurtà tagħna. Issa li nadottaw din il-liġi aħna rridu eh, nikriminalizzaw anki l-finanzjament ta' terrorizmu, il-taħriġ eh, lejn atti terroristiċi, il-vjaġġi eh, lejn pajizi fejn dawn iżiru. U għanna bżonnu koll naraw il-parti l-oħra, ċo il-vitmi ta' terroristi, ta' terrorizmu. Jena mm, nemmen li l-isforzi tal-istituzzjonijiet kollha se jkunu eh, biex tiġi adottata direttiva li tippermettilna eh, inna faċċaw l-isfidi tal-isforz kontra terrorizmu u bekk inkunu qed nuru li aħna lesti niddefendu l-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea bħal libertà, sikurtà Il-presidenza slovakka wkoll ħat kompli eh, il-ħidma tal-presidenza Olandiza fuq il- eh, fuq il-sistema ta' informazzjoni eh, tal-rekords kriminali, l-ekris, eh, fuq dak li għandu xaqsam mal-ċittadini ta' pajizi terzi. Modell ċentralizzat diġa ġi mażul fil-Kunsel, fil-laqa li kena f'Ġunju u qed nistennew issa id-deċiżjoni minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea fuq dak li għandu bżon e, isir e, għal biex dan jseħ. Il-presidenza slovaka lesta tiġbor il-fili biex tasal għal riżultat e, aċċettabbli għax din is-sistema proposta aħna nikkonsidrawa importanti ħafna fil-pakett ta' ġlijiet kontra terrorizmu. Waħda mill-liġijiet eh, l-iktar importanti fil-qafas tal-liġi kriminali huwa il-pakket fuq il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Aħna inħossu illi fi xur li ġejjin aħna irridu natu attenzjoni kbira għal proposta għal regolament fuq il-tfassil ta' uh, tal tal-IPPO, tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Il-Presidenza Slovakka taraf il-ħidma ċellenti li għamlet l-Olanda u se konċentra fuq il- ftit artikolu li għatem eh, xieġu diskussi li għadhom miftuħin. U dan huwa biex inkunu eh, nistaw niftħu negozjati fuq il-proposta kolla kemmi. Mill-aktar kmini possibli. Aħna lesti, e, u disponibli biex inkunu kostruttivi f'din id-diskussjoni u innotajna l-opinjoni tal-Parlament Ewropew u nishtiqo nikkooperaw ħafna mill-qrib mal-Parlament Ewropew. Aħna konxi tal-fat illi dawn l-opinjonijiet eh, eh, jaqblu mal-interessi tal-protezzjoni eh, eh, tal-interessi Ewropej, illi waslet fil-istadi, eh, fl-aħħar stadi tal-progress taħħa. Aħna narfu illi għat hemm xi ftit ta' disputa jekk il-frodi tal-VAT titħolx fil- fl-ambitu ta' din id-direttiva u nittama li din id-disputa nkun nistaw nirsolvuha il-regolament Eurojust u koll u eh, inkluż dan il-paket il-Kunsil taħt il-presidenza latvjana adottat adotta uh, deċiżjoni fuq dawn il-kwistjonijiet li mandom xasmu ma li PPO u il-presidenza slovakka eh, lesta tinnegozja mal-Parlament Ewropew fuq dan il-punt. Il-presidenza koll ħat kompli taħdem fuq il-ġlida e, kontra ċiberkriminalità. Il-Kunsil adotta konklużjoni, it konklużjonijiet taħt il-Presidenza Olandiża biex intejbu dispożizzjonijiet fil-liġi kriminali fuq kif għanna nittrattaw il-ċiberkriminalità. Nishtiqo anki intejbu l-kooperazzjoni ġudizzjarja u li jfisser li nespandu il-ġustizja elettronika illi għanda potenzjal straordinarju biex twassal għal valur mizju ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U b'mod speċjali fuq dak li għandu xaqsam għal aċċess għal ġustizja u aċċess għal rati. il-network ġudizzjarju Ewropew fil-kwistjonijiet eh, kriminali se tintaqa għal 47 darba fi Bratislava u se titratta principalment fuq il-kooperazzjoni iktar effettiva ġudizzjarja u anki l-ġbir tal-evidenza. Il-network Ewropea għal vitmi tal- reati kriminali se se tkun hemmhekk ukoll se tkun preżenti. Sinjuri. Jiena nemmen illi l-kooperazzjoni tajba bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew se, se tinżam waqt il-Presidenza Slovakka u jiena naħseb illi tajtkom lista tal-kwistjonijiet liktar importanti li se naħdmu fuqhom jekk insejt xi ħaġa barra Eh, tistaw eh, tistaw tajmuha fil-mistoqsijiet u jiena nirrispondi. Grazzi li żewġ ministri aħna kellna laqat ma' żewġ ministri u mal-funzjonari tagħhom u kien hemm ħafna preparazzjoni fil-Presidenza Slovakka u għanda ħafna files pendenti u eh, il-żoni ta' priorità kemm fil-ġustizja kif ukoll fl-affarijiet barranin sa trialogi li kena li għanna ukoll fl-Ulju eh, l 14 ta' Lulju. U issa mela irridu nifukaw fuq il prioritajt politiċi tal-membri u dawn huma il-mistoqsijiet li eh, se jkollna minn għandkom. Jiena għatterom l-ministri li dinja l-aħħar laqa qabel sajf u forsi mhux se jkollna daqshekk membri. pero eh, eh, pero mhux il kasa għax 24 persuna illi jixtiequ jitkellmu, allora nixtieq nitlob il-kollegi jitkellmu mhux għal mux iktar minn żewġ minuti kull wieħed. Dinja l-iktar ħaġa diffiċli fil komitati <laughs> fil-Parlament. U eh, allura nibdew bil-koordinaturi. U jekk jaġobkom titkellmux għal iktar minn żewġ minuti ah, aħna nishtiqu mbagħad nishtiqu risposti tal-Ministri wara li tkun għamil tul mistaqsijiet tagħkom. Mela, il sinjura Holmaer. Mela l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Ministri li qegħdin preżenti hawnhekk li nixgrazzjahom tal-preżentajtulna dan il-programm ukoll fis-sitt li ġejjin. Żgur li ħajkonna aġenda ta' xejn diffiċli wkoll mimlija b'ħafna rapporti kemm għalikom kif ukoll għalina wkoll ħajkunu sitt xhur b'ħafna xogħol. Għal din raġuni aħna kuntenti li kieku jista' jkollna mod illi jista jippermetti li aħna nikkoperaw b'mod kostruttiv bejnietna. Nixtieq insaqsi xi ftit mistoqsijiet li jiġuni f'moħħi. Jiena naħseb li f'kull negozjati anke f'dak li għandu xieqsa ma' sigurtà interna kif ukoll negozjati dwar mekanizmi ta' kontroll u l-immigrazzjoni jiena jkolli ngħid li l-Kunsill u l-Istati Membri kollha ma jixtiqux li l-Parlament Ewropew ikunu jafu wis. Iżda jiena naħseb li din hija tattika ħażina jekk ikun hemm ħafna metodi ta' kontroll, per eżempju, li jintu għed implementaw, iżda ma t-diskutu għomx mill-Parlament Ewropew, minħabba li aħna ma nkunx nistaw naraw fejn jistaw kunu problemi, fejn jistaw kunu il-diffikultajiet, il-nuqqasijiet, il nuqas ta' kooperazzjoni u kol, jek aħna ma nkunux nafu minn qabel, aħna ma nistax nirreagġixxu u kol. U ma nistax nifhem kull li kull darba meta nitkellmu fuq miżuri ta' kontroll, il-Konsilli su jinġibet lura minna u naħseb naħseb li din hija xi ħaġa li aħna rridu nelbuha ma jistax ikun li ċertu rapporti aħna u ċertu suġġetti ma nistgħu nikkontribwixxu xejn għalihom u jsiru in kamera b'mod sigriet. Jiena naħseb li rridu naħdmu wkoll eh, mal-istituzzjonijiet l-oħrajn minħabba illi kulħadd rrit ikun jaf għalfej l-istati membri edin jaġixxu bċertu mod minħabba illi umbat nkun nistgħu naraw biċċaw għalfejn ċertu miżuri kienu implementati u nkella għalfejn ma kinux implementati. Nasib nista' nieqaf hawnhekk u ngħidilkom qed nistenna bil-ħarqa li kuna kooperazzjoni kostruttiva. Um, si, Sinjura Holmaja, għal-grupp tal-SND, Sinjura Sippel. Tfajtim. Grazzi ħafna nixtieq nitkellem fuq żewġ suġġetti. L-ewwel net il-lepo għandi żewġ mistoqsijiet fuq l-Apple. L-ewwel net jiena nixtieq illi direttiva tal-PIF tkun adottata ħallibek nidġildu kontra il-frodi fil-qasam tal-taxxa tal-vat. Tistaw taraw tistaw tista' toffrinna parti minnek aħna rridu naraw illi konna influss separatu indipendenti. U l-epo mux dejjem għandu fil-fat ikopri il-kazijiet nazzjonali naħseb li fil-fat għanna naħdbu b'mod iktar effiċenti taħsbu li għanna l-opportunità li aħna nistgħu niftiemu fuq l epo din is-sena. Qabel ma tispiċċa s-sena sanke fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, intom fil-introduzzjoni tagħkom tkellimtu fuq it-tlet Rs, il-resettlement relocation, -re u return. Naturalment dawn l-erba R dawn huma l-erba punti li qegħdin fil-qofol tal-politika tal-azil u tal-immigrazzjoni. Issa jkun ngħid li dawn mhux ikunu preżentati jkunu diskussi b'mod ibbilanċat fil-Kunsill qed nara li ħafna mistati membri qegħdin jaħdmu ħafna fuq riammissjoni u return li jkun hemm pajizi tar ritorn eh, u tal-oriġinu tal transitu li jkunu siguri u anka Eh, dwar il-Migration Compact qed naraw li ħafna nies jixtiequ illi garantixxu li fil-pajjiżi terzi ħajkun hemm iktar tisjeħ tal-pulizija tal-frontieri ħalibek jipprevjenu illi jkun hemm nies illi qegħdin jaħarbu minn dawn il-pajjiżi. Hemmhekk qed nara li ħafna stati membri qegħdin jippruvaw verament jirqu dawn l-affarijiet iżda fuq ir-resettlement u relocation kolli ngħid li hemm vera ftit stati membri qegħdin jaħdmu fuq dawn iż-żewġ ars, Issa jiena nixtieq nistaqsikom kif tistgħu tistabilixxu tiggarantixxu illi il-pajjiżi kollha jkunu qegħdin jipparteċipaw fil-programmi tal-resettlement u kif u aħna nistgħu naraw li kunem l-integrazzjoni tajba ta' dawn ir refuġjati u l-immigranti u kif nistgħu aħna naraw illi l-istati membri kollha fuq il-livell Ewropew ikunu qegħdin ukoll jagħtu il-kontribuzzjoni tagħhom għal fondi differenti għat Turkija, l-Afrika, ħalli bekk verament kun nistgħu niżgħu dawn il-flus ħalli noħolqu perspettivi aħjar għal ġejjini għal dawn in-nies fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom. Grazzi għandinajt u koll li mistoqsijiet ta' relokazzjoni u risistemazzjoni ma' semmewx mod espliċitu fil-laqa tal-Kunsill. U forsi meta twieġbu tistaw tikkommentaw dwar dan ukoll. Għal grupp tal-ECR flok il-Sur Kirkop Sur Skripek. Grazzi. Ministri, bħala membru Slovak tal-Parlament Ewropew natikom merħba fil-Komitat Lib. Uh, din hija opportunità ċellenti għalina nirringrazzja lill-Ministru uh, eh, Kalinak għal diskors li għamel. Il-kriżi tal-migrazzjoni għajmet eh, ċertu isterja fil- uh, Slovakkja, fis-Sirja, fil-Ġordan u fil-Libanu hemm eh, numri kbar ta' refugġati. Intom tu tagħtu daqqatit lil miljuni ta' refugġati li qegħdin jgħixu f'kundizzjonijiet diżastrużi għaliex jekk aħna nistgħu intejbu l-kundizzjonijiet tal-ħajja tagħhom ma jkollhomx għalfejn jiġu fl-Ewropa jekk ma nenu għomx mijiet ta' eluf ta' persuni se jaslu fl-Europa il-Prim Ministru Fizzo u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin ma ħbewniex jaħsbuha kif jaħsbuha dwar it-Turkija. Smajna affarijiet korroħ jingħadu kontra il-Musulmani fi Slovakkja inti intom semmejtu il-kizbiet illi jagħmlu ċerti pajjiżi tista tajdinna ftit dwar xamlet it-Turkija biex tissodisfa il-kondizjonijiet għal l adezjoni tagħha fil-Unjoni Ewropea lill-Ministru Zidanska l-EPO jista' jservi ta' ġi tal-pajjiżi fejn hemm abbuż u korruzzjoni fl-użu tal-fondi Ewropej. Is-Slovakkja sfortunatament hija problema għaliex hemm ħafna frodi u ser fil-politika x'taħsibu intom dwar dan u x'beħsibkom tagħmlu waqt il-presidenza tagħkom fuq eh, il laqa ministerjali tal-viċinat tal-Vant, tistaw tajdu li xi progress sar fuq l-istat ta' dritt fl-Ukrajina, kif sejrin ir-riformi u kif tista l-Ukrajina eh, tissieħeb fil-Unjoni Ewropea, għax hekk kienet kienu qegħdin għaf f'dawn l-aħħar żminijiet. Il-kellima li mess l-Onorevoli Wickstrom. Grazzi tal-li organizzajtu il-laqa informali tal-Ministru tal-Ġustizja e Affarijiet tal-Intern il-ġimgħa li għaddiet u grazzi tal-Istudentu wkoll il-Parlament Ewropew. Grazzi għall-ospitalità tagħkom u anki tal kemm il-darba intom esprimejtu ix-xewqa li tkunu honest broker waqt il-presidenza tagħkom eh, anke fil rigward ta' kwistjonijiet diffiċli għal pajjiżkom bħal hija l-immigrazzjoni jiena nittama li intom tqisu wkoll il-Parlament Ewropew bħala eh, imsieħeb kostruttiv u anke simpatiku meta nkunu qegħdin naħdmu fuq dawn is-suġġetti diffiċli ma' importanti għaliex is-sistema komuni ta' l-ażil Ewropea trid tiġi riformata u dan għandna bżonnu għal ħafna raġunijiet l-ewwel nett tal persuni li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali imma wkoll għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea per se għalix il-pressjoni li qed inħossu minnaħa ta' ċittadini f'dawn il-ġranet Um, aħna kemm il-darba għadna li aħna ma konniex kapaċi illi nofru soluzzjonijiet sostenibli. U ċittadini hemm barra qegħdin jgħidu ma tistawx tkomplu b'sistema fejn biss uh, erba jew ftit minn dawk minn 28 stat membru qegħdin jagħmlu kollox u l-oħrajn jaħslu jdejhom. Le, din hija xi ħaġa intollerabbli ma jistgħux jaċċettaw aktar iċ-ċittadini din is-sitwazzjoni. Għalhekk biex eh, nrawmu eh, aċċettazzjoni tal-responsabiltajiet Ewropej fuq medda ta' żmien twila aħna rridu inwaslu sim biex ikonna sim ġust tal responsabiltajiet bejn l-istati membri kollha. Jiena smajt b'attenzjoni waqt il laqgħa tal-Kunsill għal dak li ntqal u iktar u iktar b'attenzjoni dak li ma ntqalx u dak li ma esprimewx. U eh, lil qudiem il-Parlament Ewropew huwa importanti wkoll li aħna nifmu l-opinjoni pubblika f'dawk il-pajjiżi illi bħalissa ma nistgħux nifmuhom. U għalek forsi jkun utli jekk intom tmorru lura għal pajjiżi tal-Visegrad u l opinjoni tagħhom u kif jaħsbuha huma dwar dak li għadkom kif għadtu intom. Issa fu il-kooperazzjoni interistituzzjonali jiena naħseb illi għanna id-dmir illi darba għal dejjem eh, insibu soluzzjoni għall-immigrazzjoni. Dana huwa id-dmir tagħna lejn iċ-ċittadini irridu noħolqu sistema tal-azil illi taħdem li hija kredibbli, li hija reżiljenti u sostenibbli anki f'sitwazzjonijiet fejn forsi illu ma nistgħux inbassruhom u nipreveduhom Għaliex Nirrepeti għanna kollegi għamnek mir-Renju Unitu aħna nafu illi il-Brexit se jikkawza ħafna problemi fil-qasam tal-immigrazzjoni. F'dawn il-dawn iż-żminijiet kritiċi irridu darba għal dejjem namlu dak illi hemm bżonn li namlu irridu jkunu warajna dawk il-ġranet, dawk iż-żminijiet fejn noqogħdu e, e, nitqabdu bejnietna bħala istituzzjonijiet, issa wasal iż-żmien illi nagħmlu xi ħaġa u jiena qed norbot fuqkom illi tagħmluhom dawn l-affarijiet diffiċli waqt il-presidenza tagħkom. Grazzi għal gwe il-Sinjura Ernst. Iva, minnaħa tal-partit tagħna nixtieq illi jkollna kooperazzjoni tajba maż-żewġ ministri u anka mal-Presidenza Slovakka ġenerali. Aħna wkoll nixtiequ nagħtukom merħba u hekk fil-Parlament Ewropew f'dan dan il-Kumitat. Għandi xi ftit mistoqsijiet. Minħabba li intom bdejtu l-Presidenza tagħkom, f'dan il-perjodu fejn l-Unjoni Ewropea tinsab għaddejja minn fażi ta' test fejn qed taffaċċa ħafna problemi, pereżempju l-problema tal-immigranti u tar-refuġjati. Inti intom semmejtu ħafna id-difiża u tnaqqis tan-numri ta' refuġjati. Intom tafu li minħabba ir-regolament ta' Dublin fil-fatt jitkellem fuq tqassim ta' aħjar u iktar ġust tar refugjati ħalli bekk ikun jistgħu ikun integrati aħjar fis-soċjetà. U jiena nixtieq nsaqsikom allura nistgħu infirxu dan il b'tali mod l-istati membri kollha jipparteċipaw ħalli jappoġġaw jgħinu l refuġjati jiena din mistaqsijat insaqsija minħabba il-fatt li intom għandkom reputazzjoni f'pajjiżkom li għettun ma tixtuqux li taċċettaw refuġjati musulmani, pereżempju, jew nis li tiffiċċu l azilju huma musulmani. Dan huwa punt li interessani jiena. Nixtieq nkun fjek jekk intom minħadar Presidenza Slovakka intom x'beħsiebkom taħdmu ħalli tqanqlu iktar appoġġ minn l-Istati Membri għal pakkett tar-refuġjati. U għandna problema tal-komunità tar-Rom, għanna l-istrateġija tar-Rom li mhux tkun implementata fl-Istati fl membri laqas fil-pajjiż tagħkom aħna din naraw li hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-każ tal-komunità tar-Rom mhux biss f'pajjiż f'pajjiżhom, iżda anke f'pajjiżkom u anke f'pajjiżi oħrajn ma nafx jekk fil-fatt u x'maħsub li għata kumpens lil daw in-nies tal-komunità Rom li kienu affettwati minn dawn minn din id-diskriminazzjoni anke dwar l-implementazzjoni tas-strateġija ta' rom jiena sa' sik jekk hemm ċertu inizjattivi nistgħu nistennew li aħna nimplementaw implementaw naħa tagħkom jew forsi din hija xi ħaġa li mhix importanti għalikom. Naturalment il-familja huwa punt importanti u anka dan għandu x'jaqsam mal masħubijiet, forsi din hija xi ħaġa importanti ħafna jiena naħseb illi nixtieq inkun naf x'tip ta' irwol għandhom dawn il-subijiet ukoll ċivili. Intom tarfuhom dawn l-esti illi fuq livell Ewropew tippruvaw timplementaw ċertu inizjattivi jew nkella tisqu fuq l-implementazzjoni ta' dak li diġà adottajna jiena nixtieq li tagħtun tweġibiet konkreti. Grazzi. Thank you also for... Grazzi tal liżammejt mal-ħin. Żewġ minuti għal grupp tal-ħodor, Signora Sargentini. Grazzi, President. Naħseb li l president tal-Unjoni Ewropea għandu jmexxi permezz tal-eżempju importanti illi jagħtu eżempju għal stati membri oħrajn sabiex ikun jistgħu jissegwuh jekk nisma' lilek u ħares lejn il-fatti fir-rigward tal-kriżi tal-azil u migrazzjoni ma nafx kemm għandna presidenza li tmexxi permezz tal-eżempju Jien rġajt iċċakjajt iċ-ċifri tal-Kummissjoni Ewropea ma' minn 160.000 persuna li suppost ġew eh, rilokati fl-Ewropa intom għandkom responsabilità ta' madwar samija u ma' rilokajtu lil ħadd u tantu hekk li flimkien mal-Ungeriżi mortu qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex tħaqquha Eh, fuq din il-ħaġa. Menta titkellem dwar l-erba R's, il-return, il-rilokazzjoni, il-risistemazzjoni. U eh, dawn ukoll huma parti mill-erba R's u li intom taqgħu tagħmlu xejn dwarhom. Allura l-eżempju tagħkom xi sarraf intom din um, zommu l-refugġati fi Slovakkja biex sakemm imorru l-Awstrija, forsi qegħdin tejnuwom lill austria xi ftit imma din solidarjetà intra-Ewropea fejni u forsi prioritajiet tagħkom u kemm semmejtuha s-solidarjetà fir-rigward tal-kriżi tal-immigrazzjoni qed tgħidu li hija importanti għalikom, mela irriflettu ftit il-problemi ta' l-azil. Kif se navanzaw fuqhom meta għandna presidenza li mhix qiegħda tmexxi bil-eżempju tagħha u biex norbot ma dak li qalet Cornelia Ernst jekk ftit ġimgħat qabel ma bdiet il-presidenza il-Prim Ministru jajt li il-Musulmani mhumiex eh, merba bihom fi Slovakkja x'qed ngħidu l-Ewropa hija huwa kontinent tal-immigranti tal-immigrazzjoni u bistek se noqogħdu nippontaw sebajna lejn tipi ta' nies nies illi qegħdin jaħarbu mill-gwerer. Mela għajdu li x'eżempju qegħdin tagħtu. Mbagħad fuq il-kooperazzjoni kriminali, il-Ministru għandu raġun. Iva, f'momenti ta' kriżi huwa importanti illi l-kooperazzjoni fil-qasam kriminali tissaħħaħ sabiex nindirizzaw il-problemi ta' nuqqas ta' sigurezza. Tista' tgħid li x'inizjattivi beħsibkom tieħdu għax qed nara xejn. Ħantikom eżempju ta' xemżon bżonn fil-kooperazzjoni kriminali imbidlu il-mandat ta' arrest Ewropew sabiex aħna kunu nistaw naħdmu bih imma fl-istess ħin inħarsu ċittadini illi huma uh, mibawta f'pajjiżi ieħor mingħajr protezzjoni adattata. Grazzi. Colleagues, I was going to do two rounds, but Jina kont se nieħu żewġ rounds imma jider il l-bicċa koordinaturi zammew mal-ħin u se jkunem ħafna naħseb repetizzjoni mill-ministri illi iwiġbu il-mistoqsijiet fuq dawn is-suġġetti. Għallek jekk forsi tistaw iżommu id-disciplina u zommu kull wieħed minnkom ma' zewċ għal żmien ta' żewġ minuti, ħan nispiċċa l-ismijiet kollha li għandi fuq il-lista u mbagħad nisimaw minnant il-ministri xandom jixajdunna fuq il-relokazzjoni u l-punti l-oħrajn u d-dossiers l-oħrajn. Għallek, jek joġobkom zommu mal-ħin, ftemna? Tajjeb, mela. Eh, l-onorevoli ċaki. Grazzi. Grazzi ħafna Ministri Zidnanska u Kalinjak Meħba fil-kumitat tagħna. jina għandi ftit kummenti x'namel frabta ma' dak li għattulna. Ministru Zidnjanska, ħalli norbot ma' dak li għattinti fuq ECRIS il-Sistema Ewropea tal-Informazzjoni dwar ir rekords Kriminali Tkellimna ħafna aħna hawnhekk fuq dan is-suġġett u l-opinjoni tiegħi u dik tal-PPE hija li għandna bżonn ta' sistema effettiva li tkun ċentralizzata. Il-Kummissjoni Ewropea kienet kontra u fl-aħħar għadna tajjeb wis mela ħajkun nibdew b'sistema deċentralizzata u mbagħad ngħaddu għal waħda ċentralizzata wara. U issa qed nisimgħu li l-Kunsill għal le u reġa' bdelu u wissa irrid illi jkollna sistema ċentralizzata Tista' tajdunna jekk intom tixtawx taħdmu fuq dan sabiex ikonna sistema ċentralizzata u li din ħidma ssir waqt il-presidenza tagħkom. Fuq suġġetti ħor, il leġizlazzjoni dwar ċittadinanza slovakka hija liġi stretta ħafna madwar mit ċittadin Slovak illi itteħdit il iċ-ċittadinanza tagħhom bla raġuni. U hawnhekk nirreferi għal kasta ta' Sinjura Ivona Tomax għandha 104 snin minn Nomanska Sobota. Kiku inti kont ċittadin Slovak, eh, kiku kienet eh, ċittadin Slovak, kienet probabilment lixjaħ waħda illi eh, teżisti. Ma tistax tamlu eċċezzjoni għal dil-marra u terġaw it-tuwa ċittadinanza Slovakka. Eh, Signora Tanja Fajon. Grazzi, President, u grazzi l żewġ Ministri. Jina l-ewel net nishti eh, ninaqat mal-kritika kollha u tħassib li esprimew il-kollegi tiegħi fir-rigward tal-politika tal-azil u immigrazzjoni. Di mish kwistjoni għala kart id-diskussjoni tal-refugġati u mussa nuqot nħu aktar ħin nitkellem fuq dan l-istess suġġett għax kull ma kellu jintqal intqal. Imma ħanna minn mistoqsija fuq il-politika dwar il-viżi, żewġ affarijiet intom semmejtu Turkija ma barra minn hekk għandna il-Ġorġja, l-Ukrajna u l-Kosovo u dimna din is-sena. U biex inkunu konsistenti fuq il-politika tal-vizi, naħseb illi uh, irridu nevalwaw kull pajjiż kont il-merti tiegħu. X'taħsbu intom x'inhu l-approċċ li se tadottaw li ma wieħed minn dawn l-erba pajjiżi jista' jipproċedi llum u kemm se nesprunaw din l-aġenda fil-Kunsill naf li hemm interessi konfliġġenti u fl-aħħar mill-aħħar isir ħafna jsiru ħafna negozjati politiċi imma irridu naraw illi kunem ukoll kriterji tekniċi Umbat għatem tilwim pendenti bejn l-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea u l-Kanada eh, fir rigward tal-faċilitar il-wave il-deroga fuq il-vizi. il fejn il-ċittadini Ewropej kollha irridu jgawdu minn din id-deroga għal viżi u l-Kummissjoni Ewropea qiegħda taħseb li titlob li ċittadini Ewropej u Kanadiżi eh, li jridu jżidu jżuru l-Ewropa ikollhom ukoll jitolbu viża ma nafx kemm realistiku dan imma nixtieq nara x'taħsbu intom dwar dan. Grazzi ħafna. Sylvie von Kaufman imma umma kienet saqsi fuq il-fajl tal-EPPO. Thomas Janowski. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nifraħ lil poplu Slovak fuq il-presidenza tal-Unjoni Ewropea tagħhom eh, nittama li tmorru aħjar milli marru il-ċeki għaliex dawna ħadulhom irridni minn id-dajon f'nofs il-presidenza tagħhom. Mela, aħna fil-komitat tagħna kemm il-darba ikonna nitkellmu niddiskutu frodi ta' tipi differenti u tip wieħed ta' frodi. Huwa Eh, pjuttost popolari u komuni fil pajis ta'kom fis-Slovakkja. Fis-Slovakkja u anki fir-Repubblika Ċeka fil-fatt għandkom problema bil- karozzi użati. Fis-suq tal-karozzi użati hemm numru kbir ta' vetturi illi um, għandhom l-arloġġi tagħhom illi eh, dbabsu. Il-VAT ukoll hija ħaġa oħra hemm ħafna frodi tal-VAT jintbatu il- containers lejn il-Renju Unit, unbat minnem imorru l-Ukrajina u jerġa jidħol fl-Unjoni Ewropea u waħda mir-rotot tgħaddi mis Slovakkja. Beħsibkom tagħmlu xi ħaġa dwar dan unbat fl-2015. Smajna illi kienem zeda fil-numru ta' fl-ammont ta' droga sintetika fis-suq. Beħsibkom tagħmlu xi ħaġa dwar dan bħala presidenza beħsibkom toħduha bis-serjetà l-ġlieda kontra id-droga sintetika u l-Ministru Kalinjak serraħlek moħħok. Ħajfa, iva, sa' nikkonkludi, President. Ministru Kalinjak, serraħ moħħok. Aħna Iva interessati fil- fl-armi u l-xiri tal-armi hemm ftit eh, Slovakki illi jaħdmu fil-Eurojust u l-Europol, beħsibek ta' xi ħaġa dwar dan is-Sinjura Gijom, Silvi Gijom. Iva, għandek raġun, eh, President, eh, forsi l-koll se nirrepetu ħafna mill-punti, ma il-Ministru semmina l-erba' us il-sime ta' responsabilta fuq xi ħaġa li diġà semmit mill-kollega. Il-Presidenza Slovakka diġà evalwat e, e, kif se namlu bil- bil-refugġati kif se jinqasmu dawn in-nies u r-responsabilità kollettiva. Il- Saraja Post eh, xtaqet tagħmel mistoqsija fuq il rom ma tantx sar progress f'dawn l-aħħar sitt xhur waqas qabel fil-fatt dan huwa suġġett eh, essenzjali għall-Ewropa u nixtieq li eh, tajdinna jekk suġġerimenti tistgħu tagħmlu forsi Umbat, il-ħames R hija il-rotot, rotot migratorji kif dawn qed jiġu organizzati mit-traffikanti u jina nishtiq ikun naf intom kif eh, tarawa eh, dil problema nħol intarot ġodda fil-vant eh, tal-Mediterran permezz uh, ta' leġittu u kol, kif basibkom tindirizzawa dil problema? L-Onorevoli Grisbeck, grazzi, President, jena u kol forsi se nirrepeti da' kelli għalu xoħrajn, l-oħrajn. Uh, L-ewwel nir nirringrazzja lill-Ministri għal prezentazzjoni tagħhom u dak li spjegawna li se jkunu l-prioritajiet tagħhom. Sinjura eh, Ministru, inti għattinna li l-liġi penali tista' tgħinna biex insibu soluzzjonijiet għal ħafna mill-isfidi li qed eh, niffaċċaw semmejtinna il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u l-EPO bħala Eh, punti li jaqumma fost il-prioritajiet għal-presidenza ta'kom bħalma tafu il-ħolqin tal-IPPO jista' jitqies bħala l-ewwel eh, pilastru ta' Ewropa tal-ġustizzja, ġustizzja fis-sens wiesa tal-kelma u eh, illi dana se jagħmel parti mill mezzi li se kolla l-Europa biex tiġġielet il-kriminalità transkonfinali, fil-fat inna mill-2013 niddiskutu dan id-dossier minn meta ġie prezentat mill-Kummissjoni, tista' tgħidilna kif beħsibkom tavvanzaw fuq dan id-dossier l l mill- sempliċement eh, li tkomplija tan negozjati. L-Europa għanda bżon ta' reazzjoni u anki ta' azzjoni konkreta. Intom għattu li dan huwa punt fost il-prioritajiet ta'kom, għajdinna kif beħsibkom uh, Eh, talqu fuq dan id-dossier sabiex mandu mux intawlu ħaktar minn tliet snin. Il-Ministru eh, kallinjak fuq il-politika tal-azil tal-migrazzjoni jena skantajt nisimak eh, tuża ċertu klima li xinti kemm il-darba tkellimt dwar il- Sim tal-peace, meta kont għatti referi għal refugġati, jina din il-kelma nevita li nuża għaliex aħna mexniex fil-gwerra imma l-ġenituri tiegħi eh, kienu eżiljati minn pajjiżhom u mnalla li kien isabu min jilqaħħom meta ħarbu minn pajjiż tagħhom fil-gwerra. U aħna rridu li tiċċaralna il-proposti konkreti tagħkom anke fuq ir-rilokalizzazzjoni eh, u kif se jinqasmu dawn ir-refuġġati U l-aħħar mistoqsija ta' malajr, intom ma, ma xejn dwar is-sitwazzjoni ta' minorenni mhux akkompanjati fit-territorju Ewropew għaw bosta eluf, għandkom ukoll xi propożizzjoni x'tagħmlu? Grazzi. Grazzi ħafna, is-Sinjura Revoldalum. Grazzi, President. Il-mistoqsija tiegħi se nindirizza lill ministru tal-Ġustizzja u eh, nixtieq nitkellem dwar konvenzjoni ta' Istanbul. Intom tafu l-Kummissjoni Ewropea f'Marzu li għadda proponiet li l-Unjoni Ewropea taderixxi għal konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa fuq il-prevenzjoni l-ġlida kontra l-vjolenza fuq in-nisa, vjolenza domestika eh, illi msammija wkoll bħala il-Konvenzjoni ta' Istanbul, konvenzjoni Ewropea Eh, se tiftaħ it-triq għallin l-ammonizzazzjoni tal-ġlieda kontra l-violenza sessista fl-Ewropa sabiex ikonna impatt reali fuq livell Ewropew, hemm bżonn illi ikun hemm kompetenzi mill-aktar wiesa koperti, nisa kollha u l-bniet ikunu fejn ikunu qed jgħixu, jridu jkunu protetti bl-istess mod fir-rigward tal-violenza dan id-dossier huwa priorità lina fil-Parlament Ewropew. Minnaħa taħħa l-Presidenza Slovakka qalet illi tixtieq tavvanza imma l-adeżjoni tal-Unjoni l-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni ta' Istanbul miex msemmija fil-programm ta' ħidma tagħkom, u intom ma tkellmintu xejn dwar il- dwara fil-punti li semmejtu jina nishtiq illi tikkonferma li dinja priorità tal-presidenza tagħkom għajdu li wkoll jekk taħsbux illi l adezjoni tal-Unjoni Ewropea għandix tkopri u tikkonċerna il-Konvenzjoni ta' Istanbul kollha kemm inkluż il-kapitlu 5 u l għan tal-presidenza li tadotta id-deċizjoni ta' firma ministra sa' tmim mis-sena u mbagħad Slovakkja se tirratifika il-Konvenzjoni ta' Istanbul f'qasir żmien. Grazzi. Thank you, uh, Mr. Diaz de Mera, please. Grazie, signor Presidente. Sere. Grazie, Sur President. Senkur pragmatiku ħafna l-edukazzjoni hija kompatibbli mal-kritika Jiena najt eh, merħba l-presidenza ta' Slovakkja u jiena rrit nawguralkom kull suċċess. Issa ġeja l-kritika. Jiena miex etnara rida politika, ebda rida politika fil-presidenza slovakka sabiex tmexxi il-qoddim wieħed mill-proġetti prioritarji tal-Kunsill u tal-Kummissjoni u tal-Parlament. U għamnek qed nirreferi għal revizjoni tal-mekkanizmu ta' sospensjoni. Aħna qed eh, nistennew eh, eh, il-Turkija, il-Kosovo, l-Ukrajna u il-Ġorġa. il l ukrajna hemm bżonn li dana naħdmu fuq u malajr. Aħna hekk irridu mal-Kunsill ma jridx ħanajdilkom għalfejn għaliex finqas minn xar aħna irnexxielna illi nġibu il-gruppi politiċi kollha flimkien u l-ħames li għadda votajna sabiex jibdew il-proċessi tan-negozjati. Il-bira ħana kena laqa teknika fil-ħodu u trilogu wara nofsinar. Dal-ħodu kena laqa oħra teknika u manna ebda tama li konna trilogu għalix il-Konsil mandux irrida politiku. Um, il-Konsil eh, et kaxkar saqajħ u hemm kwestjoni fondamentali, Sinjuri Ministri. Jina se nirrepeti l-klim li għalet il-Sinjura Holmeyer, aħna kol-leġislaturi, il-Parlament huwa importanti ħafna u aħna rridu nil-leġislaw fir rigward tal-attivazzjoni ta' mekkanizmu ta' sospensjoni u nużaw l-atti delegati. L-atti delegati li eh, eh, għanna dritt li nużawhom skont deċiżjoni tal-qorti. Jiena nawguralkom kull suċċess, imma jekk joġobkom mal fil-Kunsill għajdu illi emżon illi eh, is jintuża dan il-emżon ta' kompromess u emżon li tħaffu. Grazzi. And please wait for the answer. Grazzi l-Sur Diaz de Mera, nishtiqkom illi tistennew sabiex eh, Turġivu tuħġiba samin minn ħada presidenza, sava kasan onorevol ċniċi. Grazzi ħafna, Sur President l-għannet, nati merħba l-dawn il-ministri li skur mhux forsi ħajkollhom ħabtu ma' problemi pjuttost komplikati, però jien naħseb li dawn huma kollha suġġetti importanti ħafna ġifieri naħseb illi dawn huma suġġetti li favurjom aħna qegħdin naħdmu ħafna. Nixtieq illi Nejt li napprezza ħafna l-fatt li jintom beħsib konu ta' definixxu direttiva fuq l-armi tan-nar u illi u kol konkludu il-proposta tal-Epo. Naseb li dinja xi ħaġa importanti ħafna ma nixtieqx noqgħod nerġa' tenni l-affarijiet li semmit il-kollega tiegħi Sinjor Tsipel. Semmejt ukoll ċertu kwistjonijiet dwar l-immigrazzjoni li huma verament suġġetti li huma għal-qalbi u anke fuq il-minorenni li mhumiex akkompanjati aħna nafu li għaxar telef minorenni sparixxew matul din is-sena 5,000 minnhom f'pajjiżi u kif qalet l-Onorevoli Grisbeck hemm bżonn li aħna nadottaw ċertu miżuri sabiex nipproteġu l-minorenni. U allura nixtieq nsaqsikom li ma intom miżuri besibkom timplementaw istanka fuq terrorizmu jiena konċedaw rapporter fissem il-Grupp Soċessi Demokratiċi u Is-suġġett dwar il-kooperazzjoni ta' bejn l-Istati membri dwar l-iskambju ta' informazzjoni kien punt importanti għallura nishtin sa' il-Presidenza s-sax bessi ba' tagħmel ħalli tiddefinixxi l-interoperabilità ta' databases u anke b'referenza għal provi elettroniċi li fil-fatt aħna daħanna fid-direttiva x'bessi bkom tagħmlu. Suġġett ieħor li għandu x'jaqsam mat-terrorizmu u mod iktar speċifiku l-prevenzjoni ta' terrorizmu jiena nixtieq nkun naf intom x'beħsibkom tagħmlu. Ħaġa oħra wkoll għandha x'taqsam ma' dan is sujġet li intom daħħaltu wkoll fuq il-kriminalità organizzata illi dawn huma suġġetti li qed naraw illi qed joħorġu iktar kontatti ma' terrorizmu anka dak li għandu jaqsam iċ-ċiberkriminalità, riċiklaġġ u ħasil ta' flus, it-traffikar tal-organizzat u illegali tal-bnedmi. Aħna fil fat ġa komplejna naħdmu fur rapport li kien fil-leġislatura ta' qabel. nishten saqsikom intom x'beħsibkom tagħmlu sabiex ikollna strumenti effettivi ħalli rġirdu kontra traffikar illegali transkonfinali tal-bnedmin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, na kelli xiftit tħassib u kummenti fuq l-immigrazzjoni. Iżda minħabba li kien hemm ħafna nies kemm fuq l-immigrazzjoni, nista' nitkellem fil-qosor jiena nixtieq illi wkoll illi nitkellmu fuq suġġett li verament qed iħasseb li ċittadin ġifieri t terrorizmu kważi ma semma xejn iżda l-onorevoli ċiniċi għadha kemm semmitu dan is-suġġett u nixtieq ringrazzja nixtieq ukoll Eh, nitlob li żewġ ministri li fil-fatt ikun iktar sensittivi fuq dan is-suġġett ningrazzjahom diġà li uraw ċertu sensittività importanti illi intom fil-fatt tkellmu kif diġà qedtu fuq il-ġlieda kontra t terrorizmu l-Ministru tal-Ġustizzja tkellmet fuq ir-reat kriminali illi fil-fatt għandu ikun il-kategorija li fihom jaqgħu bosta bħal finanzjament tat terrorizmu kif ukoll affarijiet oħrajn għandhom x'jaqsmu għal ma' dawn l-atti aħna din nitkellmu wkoll fuq il-bilanċ u sikurta aħna qegħdin nitkellmu fuq problema kbira u naħseb illi din hija xi ħaġa li ħadd iswilna ħafna. U apparti minn hekk għandna puntiħor li semma l-Ministru tal-Intern dwar id-direttiva dwar il-fitmi ta' terrorizmu l-ewwel qatt li għamlet il-Presidenza Olandiża kienet fuq eh, il-kontest naturalment id-direttiva tal-fitmi illi aħna edin nitkellmu fuq il-vitmi ta' reati u anka ta' terrorizmu. Jina iżda wek qed nara li mhux qed nexxinna nimxu l-qudiem fuq din id-direttiva. Tkellimt lill-deputati kollha għall appoġġ iżda kulħadd qalli illi din id-direttiva mhijiex m'għandniex bżonna u qed jgħidu li laqas riżoluzzjonijiet m'għandna bżonnhom. Jina ikolli ngħid ukoll illi fil-fatt wara attakk nitkellmu fuq xi ġimgħa jew ftit iktar u daqshekk jiena Nasib ukoll li mhux biss hawnhekk iżda anke f'Istanbul aħna rajna li kien hemm sitt tfajliet illi fil-fatt kienu anka f'Istanbul. Forsi fil-fatt dawn setgħu jitilfu ħajjithom għandna bżonn illi konna direttiva jew protokoll dwar ir-rispett tal-vittmi tat-terrorizmu. Dan mandu xej x'jaqsam mal-fatt Issa dan għandu ħafna elementi differenti. Nixtieq ringrazzja l-Monika għal dan. Nixtieq nifraħ lil Monika għal ħidma tagħha u issa speċjalment fuq l-emendi li tnaqsu ftit id-dajfu, imma huwa importanti kif diġà ntqal illi ħafna Ehm, dak li għalet is-Sinjor Kinici li jena nirringrazzja publikament imma hemm bżonn li konna direttiva direttiva dwar il-vitmi u jekk hemm bżonn u bad neħdu l-opportunità sabiex ikonna l-appoġġ tal-grupp politiku u ehm, nittama li l-żewġ ministri se jisimgħu it-talba li għamilt. Um, Kollegi, qed e-, tiftakru li m'għandhomx titkellmu aktar minn żewġ minuti naf li dawn huma kwistjonijiet emotivi. Nidil Miller. Grazie, President. Ministri. Nilqakom jina kontenti li jintkom eżera. Għandi tliet mistoqsijiet l-ewwel net u għed mill-kollegi uh, għama referenza għalija eh, Slovakkja bħal eh, ungarija l eh, isfidat il-sistema tal-qrati Entkom fil-Konsillu, anki fil-Parlament, t-ixtiq u t-koordinaw il-politika tal migrazjoni fl-Europa. Kif ħadd irrikonċiljawa din il kontradizjoni ħadd tirrappreżentaw il-pro il pozizjoni tal-President tal-Gvern -tal u il pozizjoni tal-Europa. -tal Umbat anki reċentement kena konferenza il-li kienem il rappresentant tal-Gvern Spanjol li huwa responsabbli, nista' jkollna dialogu eh, intelligenti tajjeb u u xinija il-kwistjoni, eh, xinija l-pozizjoni ta'kom fuq il eh, settlement anti-Roma u segregazzjoni fl-iskol, fl-iskejjel. U anke fuq il-istat ta' dritt il-parlamentu il-Kommissjoni tkellmu fuq il-kwistjoni tal-Polonja u tal-Ungerija u idkom e, membru tal-erba pajizi Visegrad għandkom tiħdu pozizjoni fuq il kwestjoniet li ġew fl-Ungarija u fil-Polonja. X'inhu l-pjanijiet tagħkom? Grazie ħafna Peter. Grazie President. Signora Ministru tal-Ġustizzju, Signor Ministru tal-Intern, jiena nirringrazzjakom għal prezentazzjoni tal-prioritajiet tal-Presidenza Slovakka fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern. Jiena nishti eh, nisħaq fuq aspet essenzjali li jintom sfortunatament ma semmejtux fost il-prioritajiet ta'kom u dinija il ġlieda kontra l-korruzzjoni Moment fejn l-skandali edin jimmultiplikaw u essenzjali li namlu progress fuq da suġġett permezz ta' ftejim fuq EPPO li kun għawi u indipendenti. Għalek jina rritnajt li jina ma tantx nemmel fil-kredibilità ta' f'dan il-qasam sur kalinak inti milek xal ħafna xjur tiċħat illi Ladislav Pasternak li għamel eh, xeħet eh, eh, fondi fil-kont tijak huwa u għakoll għet jgħamil frodi tal vat u inti mintix u koll għet tkun imħarreċ imsħarreċ fil-pajis tijak minħabba korruzzjoni u inti taħseb li aħna nistaw nemnu li dinija inkjesta indipendenti sakemm inti tibqa ministru tal-intern raġel politiku għandu eh, dmir illi ikun eżemplari u meta inti tkun qed eh, presjedi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea iktar u iktar t tkun eżemplari ċittadini għandhom id-dritt illi ikollhom nies li jmexxuhom li jkunu eżemplari inkella l-isfiduċja tagħhom fir-rigward tal-Unjoni Ewropea li diġà hija kbira se tkompli doktor. Għalek, Sur Kalinak, jina nistidna kelli tiħu responsabiltajiet tijak bis-serjeta u tkun eżemplari sabiex il-ġlida kontra il-korruzzjoni ma tkunx sempliciment klim firħa. Um, Anna Gomez, please. Anna Gomez, sik joġbok, nitlobkom sabiex ma tkellmux iktar minn minuta jew żewġ minuti. Fil-laqa tal-plenarja ġimgħa li għaddiet jiena tkellimt fuq il-politika tal-immigrazzjoni, tal-refuġjati u anka dwar l-istqarrijiet illi saru kontra in-nies tal-ġon musulmana. Sta' nifoka fuq terrorizmu. Ejja ma ninsewx illi l-armi illi intużaw fl-attak illi falla fit-talis u l-armi intużaw fl-attakki ta' Pariġi kienu ġejji minn Slovakkja. U kienu ukoll mibjuwa mod legali minn kooperazzjoni AFG mbagħad ġew meġuba wkoll fil-Belġju f'Pariġi. U allura nixtieq nkellimkom ukoll fuq il-kontroll tal-armi. U jiena naħseb li fil-fatt irridu nagħmlu tajjeb għan-nuqqasijiet li kienu identifikati fil- direttiv ta' kontra l-ħasil ta' flus, intom taħsbu li din hija xi ħaġa li intom ħattatuha priorità jew kalla bessibkom tħallu f'idejn il-Presidenza li jmiss, issa li għaddiet minn taħt idejn il-Parlament Ewropew. Nixtieq ukoll li konferma dak li tqal bil-kollega tiegħi anke mis-Sinjura Jolie fuq ġida kontra korruzzjoni. Jiena naf illi fl-indiċi tal-perception fil-fat kien hemm ċertu eh, indikazzjoni tal-fatt li Slovakkja marret lura ħafna fuq il-korruzzjoni u kien hemm ukoll nuqqas ta' kontroll tal-kumpaniji li għandhom rabta mal-ħassil tal-flus jina nishtu nkun naf intom x'kien bessibkom tagħmlu fuq dan. Aparti minn hekk intom għandkom regoli stretti ħafna fuq iċ-ċittadinanza. Intom ħadd ittolleraw li jkun hemm stati membri oħrajn ħajkomplu dejjem inaqsu il-livelli b'dan il-programm tal-Golden Visa illi huma mod ċar ta' kif wieħed jista' jaġevola l-ħassel tal-flus u anka jkun iktar kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Voss. Awek Sinjura. Mela, nixtieq nitkellem jiena fissem is-Sinjura Barbara Matera, illi hija rapporter għall establiment tal-EPO. Mid-dak illi qed nifhem naħseb illi wasalna f'punt kruċjali fin-negozjati għal din raġuni nixtieq nitkellem fuq ċertu punti importanti il-presidenza slovakka nittama li ħat tista' l-istess tip ta' impenn u tsal l konklużjoni fuq dan id-dokument. Ħalli importanti koll li naraw li nqisu l-affarijiet kollha aħna nafu li hemm ċertu affarijiet li għadhom pendenti bħal pereżempju ir-reviżjoni ġudizzjarja mal-pajjiżi terzi anke mal-imsieħba bħall Europol kompetenza fil-ġurisdizzjoni u affarijiet li għandhom ikunu diskussi anke fuq livell tal-Kunsill. Dan qasam nixtieq li nifoka wkoll fuq ċertu punti importanti ħafna li dwarhom hemm bżonn li nagħmlu progress mod partikolari. Jiena naħseb li għadha importanza kbira illi niżguraw illi l-lepo ikun indipendenti ħalli nevitaw illi l-epo ma jkunx marbut ma lebda pajis partikolari, anka f'dak li għandu xaqsam l-allokazzjoni tal-kazijiet, jien naħseb li anka l-allokazzjoni tal-kazijiet għandu xaqsam l efficienza ta' dan l-uffiċu tal-epo. Jekk aħna għan nistennew li l-epo ħaj kollom ruol ewlini fil-ġida kontra l-frodi, aħna rridu niskuraw illi l-amministrazzjoni tal-epo taħdem mod effiċenti u u koll aħna m'għandniex nippermettu illi ikun hemm xkiel fl-investigazzjoni u f'dak li għandu xieqsam ma' reati kriminali għandhom xieqsam ma' l-pif u l-evaluazzjoni tal-kriterji jiena tal-opinjoni illi l-epo għandhom jgħatu priorita għal-kazijiet tal-pif u anka dwar il-kompetenzi anċellari li mandhom xintużaw bħala mekkanizmu moħbi ħalli bekk ixeklu l-lepaw billi jagħmlu xogħolhom kif suppost. Jiena naħseb illi għandna niżguraw li jkun hemm flus ta' informazzjoni ħin kollu bejn il-prosekuturi nazzjonali u l epow Irridu naraw li dan l-uffiċċju jkun informat il-ħin kollu fuq investigazzjonijiet tal-pif li jistgħu jsiru fuq il-livell nazzjonali. Barbara Matera ħerqana li taħdem iktar ma'kom mill-qrib. Grazzi ħafna għanna żewġ kollegi li jixtuq jitkellmu fostum Sinjora Benova. Jekk joġobkom tkellmu fil-qosor, maħbar ma tantx fadlenna ħina l-interpretazzjoni. Ivan nixtieq nirringrazzjakom, proset u nsellem lill-Presidenza Slovakka. Aħna minħata l-Estonja dal-waqt ħajkun presidenza u kol fis-sena 2018 u forsi qabel ħabba l-Brexit. Issa naraw, jiena nittama li ħajkulkom ħafna suċċess matul is-suċċur tagħkom. Iżda hemm problema kbira bejn il konsil u l-Parlament minħabba li aħna nafu li għandna kwistjoni ta' kooperazzjoni reċiproka. Iżda għandna kwistjoni wkoll li għandix tasam l-integrazzjoni. Intom bħala Presidenza kif ħadd jirnexxielkom taraw li tkunu iktar Eh, kolkom iktar attitudni miftuqa u kolkom u koll iktar kooperazzjoni mis istituzzjonijiet oħrajn. Mħabba li l-President qal ukoll li fil-fatt ma kienux jafu ma kienx qed jistennew li l-kooperazzjoni mal-Parlament tista' tkun ta' seksivja, jien nħu gost li intom qegħdin hawnhekk u fil-fatt nixtieq nistaqsikom intom mhux biss sibtkom tagħmlu sabiex tibdlu l-metodu ta' ħidma tal-Kunsill ħalli bejk tkun iktar trasparenti, iktar batitudni miftuħa iktar kredibbli wkoll fejnejn iċ-ċittadini. Sofi Intvelt, għandek minuta biss. Tista' eh, iżomma minuta, iwa, kwitt insewni lili. Imma insomma. Iva, jiena u koħan nitkellem mal minħabba li jiena nixtieq ukoll nirċivi tweġibiet dwar l-azil u l-migrazzjoni. Iżda nixtieq nitkellem fuċ li kontra terrorizmu anka issa wara l-attakki terroristiċi fi Pariġi u fi Brussel xortu waħda għadna nisimaw fuq każijiet fejn l-informazzjoni ma u ma nqasbiġ bejn l-servizzi u l-awtoritajiet l-istati membri qed ikomplu jirreżistu din dan l-obbligu illi jaqsmu l-informazzjoni b'mod obbligatorju. Intom x'bejsibkom tagħmlu fuq dan? U anke fl-isfond tal-kodiċi ta' Schengen revedut fejn l-istat membri jixtiequ jużaw id-databases nazzjonali fl-istess ħin ma jagħtux l-informazzjoni l sis Apparti minn hekk, il-Parlament fis-sena 2011 kienu qegħdin jitkellmu fuq evalwazzjoni komprensiva tal-politika ta' kontra terrorizmu fuq il-bażi tal-artiklu sebajn aħna din it-talba ressaqnija bosta drabi wara dakinhar irġajna il-presidenza beħsiba tibda din l-evaluazzjoni jew le. Aperti minn hekk minħabba li ndaq kurjuża fuq din il-ħaġa jiena naf id-data ta' skadenza għal-regolament tal-PNR ħajkun f'Marzu jew April ta' sena 2018 iżda ma nafx hekk jiena eh, nistgħu x'ngħidu li l-istati membri qegħdin ximplementaw dan ir-regolament bl-istess sens ta' urġenza u nixtieq ukoll li nsaqsikom x'tip ta' attitudni intom, x'tip ta' miżuri bisibkom timplementaw f'dawn f'dan il kuntess Monika Benova. Grazzi ħafna l-ewwel net. Nixtieq ngħid li sinjura Jolie kemm naħseb illi mhuwiex xieraq illi fil fat intom takkużaw l-Ministri Slovakki minħabba dawk l-affarijiet li taqraw fil-gazzetti biss, fil-tabloids. Fil-qasam tal ġustizzja u affarijiet interni, aħna Għedin natu ħafna prioritajiet ma dan il-xol, nasibu u koll li l-inizjattiva fuq l-eppo din hija biċċa xogħol importanti u l-problemi li jistgħu kolkom. Fil-fatt ħajġu minnaħa tal-Kunsill minħabba illi hemm stati membri li ma jixtiequx l-eppo. U L-Sur Kalinjak nixtieq ngħidlu l-protezzjoni tal-frontieri esterni huwa għamma importanti, però rridu naraw li jkollna sistema ta' Schengen li taħdem tajjeb. Tista' dina, timeline, tista' u wkoll spjegazzjoni ta' meta il-gwardjani tal-kosta tal-frontieri ħajkunu qegħdin jaħdmu tajjeb. Grazzi ħafna lilkom eh, it-tnejn u jiena nixtieq eh, ngħidilkom illi verament nittaman l-affarijiet ħajimxu tajjeb. Eżis Ministri, dispeċini ma tantx fadlenna ħafna ħin bl-interpreti. Ningrazzjakom tal-paċenzja, eżis interpreti mħabba l-interpretazzjoni mislovak għanna bżonna nsolbukom sabiex tkun konċisi fuq it-tweġibiet li ħatatu, specialment fuq l-immigrazzjoni u relokazzjoni. Hemm ħafna kollegi li fil fatti tistaqsu mistoqsijiet diffiċli politiċi u allura nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tagħkom issa li intom qegħdin fil-bidu tal-presidenza tagħkom. Iżda li jirnexxirkom. Forsi tistgħu titkellmu fuq dawn il-punti ta' kontroversja. ħaniprova wieġeb skont eh, is-suġġett. Ħafna mill-mistoqsijiet li jentom saqsejtuni lili kienu propju fuq l U jiena nifhem kemm din il-mistoqsija u dan il dan il-punt tal-eb huwa importanti u urġenti. Fil-Kunsill dan l-abbozz tal-leġiżlazzjoni illu jkun diskuss mis-sena 2013. Jiena nixtieq illi ngħid li naraf l-affarijiet importanti tal-Presidenza Olandiża. Minħabba li naħseb li aħna ikkonkludejna xi żbatax il-kapitlu aħna għanna ċertu kwistjonijiet li għadhom pendenti, inkluż il-kooperazzjoni anka mal-pajizi terzi, mal-partijiet terzi, skużawni. Aħna edna illi lesti illi konna diskussjonijiet ta' natura teknika. Ħalli insolvu il-kwistjonijiet li għadhom pendenti fuq il-livell tekniku. Ħalli bekk aħna nkunu nistaw inres u il-test kollu kemmu u d-diem il-laqa tal-Konsil fil-ħarifa għalli bekk il-Konsil jista' jkollu l-opportunità illi jiddiskuti fuq id-dokument kollu kemmu. Kellna laqa informali tal-Ministri tal-Ġustizzja il-ġimgħa li għaddiet propju u l-Presidenza Slovakka jirċivew l-appoġġ minnaħa ta' l-oħrajn għal dan il-pjan ħalli bekk aħna noħorġu b'dokument sħiħ u jiena naf illi dan it-test għandu jkun skont ċertu kriterji. l net għandu jirrapprezenta strument effettiv li vera jista' jwassal għal valur miżjud. Jiena naħseb ukoll li dan għandu jkun strument li għandu joffri valur miżjud anke f'dak li għandu xasam il-kwistjonijiet kriminali. Lepo għandu ikunu fitxu indipendenti anka dwar il-mod ta' kif l-epo huwa stabbilit, iżda anka dwar il-mod ta' kif is-subentities l-oħrajn qegħdin ikunu infasla. Iżda anka fuq il-setat tal-epo aħna nistgħu naraw illi għanna ċertu overlap u kol ma' direttiva tal-PIF u l-bżon illi niftemu wkoll. Għal din raġuni jiena fil-fatt nista' ngħid illi aħna li nikkoperaw mill-Parlament Ewropew. U l kwissjoni tal fat li aħna nixtiequ inkludu il- dan kollu fil-pif tinja xi ħaġa importanti ħafna nka l-epo għal raġuni jiena nista' naraf l-urġenza ta' dan kollu u nista' ngħidilkom il-Presidenza Slovakka tista' tpoġġi dan id-dokument d-dimkom għad-diskussjoni din intenzjoni intenzjoni serja minna tagħna anka dwar li pow forsi nista' nsemmi anka fil-qosor xi ftit mill-kwistjonijiet l-oħrajn li semmejna. Iva, onorevoli ċaki, il-Konsil kien favur l-Ekris. Il-sistema tar rekords kriminali ta' informazzjoni waħna aħna din nistennew li konna proposta ġdida ħalli bekk inkomplu bix-xogħol tagħna. Jiena ħadd nota tal-mistoqsija wkoll dwar il-mandat tar-Rest Ewropew u għal darboħra hawnhekk nista' nserħilkom raskom min-naħa tal-fatt li aħna lesti illi nikkunsidraw ħaġa sta parti minn hekk il-Kunsill il kunsill ma mhuwiex pożizzjoni li jimplementa inizjattivi. Hemm kwistjoni oħrajn li ma li len mill-mandat tagħna, mill-kompetenzi tagħna nista' forsi inwieġeb fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul dan huwa fil-kuntest tal-kompetenza tal-fem. fil kuntest tal kompetenza tal fem Għem il-gruppi ta' ħidma li fil-fat din jaħdmu iktar fuq dan. Is-Sur xkribek kien tisaqsi dwar is-subijiet u l-progress li kienet issir mal ukrajina u l-istat ta' dritt. Din kienet laqa importanti ħafna. u aħna narfu l-intenzjoni ġenwina ħankomplu kol insaħħu l-istituzzjonijiet fil-pajizi ta' subija tal-vant, speċjalment fl-Ukrajna, u anka fil-qasam tal-ġustizzja u l-ġida kontra korruzzjoni l-fat li jrid ikollna istituzzjonijiet fil-qasam tal-ġustizzja li huma indipendenti l-leġiżlazzjoni u l-prattika ta' kuljum kultant huma żewġ affarijiet differenti, però aħna verament napprezzaw il-progress li qiegħed isir mill-Ukrajna u minn oħrajn. Naseb li dak kollu li kelli xi ngħid, Sur President. Grazzi ħafna. Nitlob l-interpreti sabiex jatuna lajnuna taħħom ftit minuti oħra. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena prova nitkellem fil-qosor. Hemm numru ta' mistoqsijiet. Li verament kienu personali iktar dettaljati. Xi ftit minnhom mhumiex eżattament dwar il-kompetenza tagħna bħala ministri xi ftit mill-affarijiet li jattu mu veri affattu fuq is-Slovakkja. Ħafna mill-kwestjonijiet dwar ir-Repubblika Slovakka bħala President tal-Konsil aħna meta ma konniex għadna ħadna fidejna l-Presidenza minn affarijiet b'tali mod li jistgħu jaħdmu tajjeb il l-Ungerija, l-Slovakkja, il-pajizi baltiċi għandhom storja differenti f'dak li għandu x'jaqsam integrazzjoni, migrazzjoni, eccetera. Aħna għandna esperienza differenti mill ewropa tal-punet. Miex l darba illi nitkellem fuq dawn il-kwistjonijiet bħala ministru fis-sena 2008 aħna provajna implementaw bosta programmi differenti xiftit minnhom kellhom ħafna suċċess u għal din raġuni jiena naħseb illi irna xilna niksbu suċċess anke f'dak li għandu x'jaqsam mis-solidarjetà u naħseb illi nistgħu issa ngħaddu sabiex nimplementaw dan il-prinċipju ta' solidarjetà flessibbli minħabba li aħna nixtiequ illi naqsmu r-responsabbilta bejnietna bejn istati membri. Iżda mhux kulħadd hija għandu l-istess bażi, għandu l-istess storja u naħseb li din il-ħaġa rridu niftakruha. U anka l-immigranti mhux kollha ġej minn postijiet perikolużi, mhux kollha għandhom id-dritt għal protezzjoni internazzjonali, allura aħna nkunu qegħdin imponu fuq il- kollegi mudell illi fil-fatt it-testjajna wkoll. aħna ma kenniex kwistjonijiet ta' sigurta. U fid-disa xhur ta' dawn il-proġetti f'kooperazzjoni mal-Awstrija aħna nafu illi dan svilna aktar minn żewġ miljuni u nofs euro. Aħna kellna 1200 persuna li kienu għadin japplikaw mill-Sirja għall-azil din ma kienitx kwistjoni li aħna xtaqna u lill stress da konna din nitkellmu fuq għajnuna lil kulħadd fuq perjodu itwal ta' żmien ħalli bekk nippruvaw niblu s-sistema li aħna kellna sissa. Ma nafx kemm xi ħadd hawnhekk f'din il-kamra illi ħajfaħħar il- vantaġġi tal-mekkanizmu tal lokazzjoni d-deċinina dwaru ftit żmien ilu jiena naħseb illi fil-fatt ħadd ħaj joħroġ minna din kwistjoni ħaj problemi. Aħna nixtiequ noħorġu b'soluzzjonijiet li huma effettivi, nixtiequ nikoperaw il-Parlament Ewropew fuq għadin kien hemm ħafna minn saqsina din il-kooperazzjoni kif tkun stabilita, jekk il-Konsilju x'ħajkun jkun trasparenti aħna nixtiequ illi nejnu is-Sinjura Holmajer semmit il-mekkanizmi ta' monitoraġġ. Jiena għandi moħħi miftuħ il-kollegi tiegħi il-Ministri żgur ukoll li għandhom moħħu miftuħ fuq din il-ħaġa u lesti illi niddiskutu mal-komunità Ewropea għalli nispjegaw l-affarijiet kif huma. Jekk aħna mhux ħanispjegaw lil xulxin x'inhu l nanijiet tagħna, u jekk aħna flimkien ma nippruvawx naraw kif nistgħu nħuqhom dan l mhux se jkollna suċċess li nkunu qegħdin qed nagħmlu għalli nfarfru minn responsabilta minn fuq spallejna għal fuq ħaddieħor. Ħadd ma jista' jirnexxi waħdu, presidenza Slovakka ma tistax tirnex imna il-kooperazzjoni mal-Presidenza Slovakka nittama li konċar aħna l-esti naħdmu flimkien imkien ma'kom bil-qrib issa fuq il-mekanizmu ta' relokazzjoni resettlement aħna xtaqna noħorġu bi proposti ta' kompromess li konna niddiskutu ma' l-Istati membri u ma' li konna proposta, proposta li tkun l-esta sabiex tkun diskussa żgur illi intom ħajkolkom l-opportunità li tiddiskutu fl-imkien maħna, ħalli naraw aħna kif nistgħu nilħu ilan ta' responsabilta' komuni ta' bejn l-istati membri fuq liberalizzazzjoni tal-viza kien hemm mistoqsijiet anka fuq pajjiżi individwali. Fil-femma tagħna il-liberalizzazzjoni tal-viża huwa punt importanti anka dwar il-kriterji fit-Turkija bħalissa mhix qed tissodisfa dawn il-kriterji. Ġorġa u l-Ukrajna sodisfaw dan il-kriterji iva. U allura ma naħsibx illi għanna jkollna iktar xkela liberalizzazzjoni tal-viża minkejja l-fatt li naturalment għandna dan il-mekkanizmu ta' sospensjoni illi għandu fil-fatt ikun implementat. Issa jina nixtieq ngħid illi aħna qegħdin naħdmu u nagħmlu li nistgħu sabiex ikonna kompromess il-mekanizmu ta' sospensjoni huwa forma ta' reazzjoni huwa tip ta' deterrent iżda l-pajjiżi jridu jissodisfaw il-kriterji qabel ma jingħataw liberalizzazzjoni tal-viża u naħseb li kwistjoni ta' migrazzjoni hija xi ħaġa rilevanti ħafna. Naħseb l-unika kwistjoni importanti hija il-mod ta' kemm ħanaġlu u kemm dan il-mekanizmu ħajkun flessibbli u jiena naħseb illi aħna kważi wasan sabiex nilqu kompromess. Il-liberalizzazzjoni tal-viża huwa tamir li jista' jservina bħala inċentiv bħala parti dan il-kompakt tal-immigrazzjoni. Intom tafu li din il-ħaġa tal-fatt li rridu nagħmlu iktar aħna minnaħa tagħna ħalli naċċettaw li ċittadini jkollu kun jistgħu jikoperaw mal-Unjoni Ewropea il-mekkanizmu tal libertazzjoni tal-viża huwa mod ta' kif aħna nistgħu niskuraw il-ftejm tal-riammissjoni ħajkunu rispettati sa fuq il-databases u r-rabta ta' bej il-databases is-sinjura Intfeld kienet qed tikkritikana ħafna fuq għaddin. Iżda naħseb illi għandha raġun minħabba li dan huwa tħassib li huwa f'moħħna wkoll. Is-sigurtà tagħna hija medda iva, speċjalment jekk l-istati membri joqogħdu lura milli naqsmu dawn id databases u l-aċċess tagħhom bejnietna, tant inna niddiskutuh dan il-punt li jissu ħajjin dara. Iżda jiena nixtieq ngħid li grazzi għall-Presidenza Olandiża aħna għamilna biċċa xogħol importanti ħafna. Tfadlilna ħafna affarijiet x'nagħmlu iva mela le. Hemm ħafna xogħol li jrid isir minnhom il-qudiem, iżda nittama illi sa tmiem is-sena aħna nkun nistgħu nerġgħu niltaqgħu ħalli nevalwaw it-tip ta' progress illi għandu jsir x'diġà sar issa żewġ punti tal-aħħar nasib li kien hemm punt minn ħadd is-Sinjura Gomes fuq l-armi tan-nar dwar l-armi tan-nar li ġej mis-Slovakkja aħna kellna liġijiet liberali ħafna, sfortunatament, aħna neħejni għassa din il-liġi u għedin nitolbu illi dawn l-armi tan-nar ikunu reġistrati. Dawn huma armi tan-nar li ma kinux maħsuba illi fil-fat ikunu użati, iżda jistaw ikunu mibdula u ikunu użati u tista' tispara bjom wara u dak kun biżejjed tal-attakki terroristiċi. Iżda l-ebda attakki terroristiċi ma kienu kassi b'dawn l-armi illi nxtraw b'mod legali. Iva, iżda veru li għanna bżon iktar kontroll, għanna bżon nkunu nafu kif qed jiċċirkolaw dawn l-armi tan-nar iridu nżommu għajnejna miftuħin ukoll anke dwar il-kummerċ fil-qasam tal-armi tan-nar. U anke dwar il-mistoqsija ta' Sinjora Benikova dwar il-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri aħna rajna li din dan id-dossier ura wara kemm aħna Parlament Ewropew u l-Kunsill nistgħu naħdmu tajjeb flimkien u naġlu wkoll fejn fejn nistgħu. Aħna nixtiequ illi ikonna is-sistema tal-Gwardjani tal-Kosta tal-Frontieri illi jibdew jaħdmu minn Ottubru ħalli jibdew jaħdmu mill-ħarifa ta' din is-sena l-protezzjoni tal-frontieri esterni huma importanti ħafna jekk iridu nagħmlu ġestjoni tajba tal-immigrazzjoni, speċjalment jekk iridu ngħinu lil dawk li huma vulnerabbli. Allura, ir-resettlement hija xi ħaġa importanti. Aparti minn hekk aħna daħħalna fajjiżna 149 rifuġjati. Dawn huma affarijiet ġodda lina, il-kollegi tagħna qegħdin jgħinuna naħseb li qegħdin nagħmlu progress Iżda dak kien minħabba l-istorja tagħna u l-passat tagħna li kien differenti ta' pajjiżi oħrajn. Sur President provajt inwieġeb kemm stajt minn mistoqsijiet li smajt. Ma naħsibx il-kwistjoni tal-referendum hija kwistjoni li aħna għandna nieħdu ħsieb anzi, skużawni, mhux fuq ir-referendum, qed nitkellem fuq il kwestjoni tar-Rom. Iva fuq dan għanna l-wol eżekuttiv. Signora Ernst, on the point of order. Jiena nixtieq infakkar li fil-fatt l strateġija tar-Rom nisht u illi din l-istrateġija kienet tavalwatawek għawek fil-rapport ġifiri Iva għandkom il-kompetenza u jiena fuq ek saqsejtkom u mux fuq affarijiet oħra. Uh, Mrs. Ernst was just making a point of order earlier. Um, it is within our remit. Iva, fil fad dinja xaħġa li taqtat il-kompetenza ta' dan il-komitat. Mela, il-fattu, mhux qed nitkellem fissar presidenza Slovakka, l-integrazzjoni tar rom mhijiex parti mill-politika tas sigurtà tal-Istat. Iżda għandix taqsam iktar integrazzjoni tal-komunitajiet marġinalizzati u aħna għandna riforma li tibda l-istituzzjonijiet ta' qabel l-iskola primarja u anka numru ta' miżuri differenti ġifieri mill-perspettiva tagħna aħna nasbu l-investejna ħafna rizorsi finanzjari u riżorsi umani sabiex intejbu s-sitwazzjoni u aħna naħsbu li l-istrateġija s twassal ċertu progress. Naħseb li ġiġar nixxina navvanzaw ħafna, zda ma nixtuqux illi norbtu l-kwistjoni tal-integrazzjoni tal-rom mal-kwistjoni tas-sigurtà tal-polizija. No, no, Roma I understand, but... Uh, uh... we, we, we're now straying into a very... Uh, ħanetħu f'kontroversja qawwija. Il-kwestjoni ta' Rom hija kwestjoni importanti ħafna l-Kumitat tal Liber ta' drittijiet fundamentali. Iżda nissom ma nispiċċaw qatt fuq din il-ħaġa, aħna diġà Zidna ħafna mill-ħin mill-li suppost bizna sew il-nofsija Nirringrazzja darbuħra l-interpreti tal-paċenzja tagħhom u anka l-membri illi issa qegħdin jitilqu ftit li nifhimha din il-ħaġa. Nixtieq ringrazzja lill membri kollha tal-paċenzja u anke lill-Ministri. Madan kollu jiena nixtieq ngħid illi minkejja differenzi politiċi u anke il-kwistjonijiet politiċi li nafu sew dwarhom. Jiena nixtieq ngħidulkom illi il presidenta Slovakka il-ħaddiema l-kollegi ilhom jaħdmu ħafna favur eh, din il-Presidenza u sabiex iħejju ruħom għal din il-Presidenza. Ġifieri aħna ħanaħdmu magħkom ħalli konna dan il-kuntatt u dan nixtieq ngħidu lilkom li żewġ mir-ristri minħabba li għandna eh, verament eh, numru ta' suġġetti importanti li għanna nifinalizza fil-sitxur li ġejjin, importanti ġifiri li konna dan il kontat maqom. Dan fl-interess kem tana kif ukoll ta'kom. Grazzi. Iva, zgur li ħajkonna ktar laqat fuq dan kwistjonijiet fiktar dettal, ġviri